Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nishtiq nitlob skuża għal dan id-dewmin zaħir li kellna. Għaliex għandna post għandna bini li mhux tas soltu għalina. U għandna kamra differenti wkoll. din hija xi ħaġa mhux tas-soltu minħabba illi għanna din il, dan il-kalendarju għanna ġurnata, nof ġurnata biz, fġimma fejn suppost soltu ikun hemm il-gruppi. U għalek dan jaqla ġiftit tal-komplikazzjonijiet, u għalek jispiega għalix għanna għasar ikonna ħafna voti. Ovvijament din minix situazzjoni ideali kemm politikament u anke dak li għandu xieqsan l-organizzazzjoni tal-affarijiet personali tagħna. U għalhekk il-koordinaturi ser ikollhom jiżguraw illi għal programm ta' ħidma ta' sena d-dieħla aħna nevitaw illi naġgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni bħal din illi ma tħaffif xejn l-esperjenza tal-votazzjoni tagħna. U tagħmilha diffiċli wkoll biex ix-xogħol tagħna ikun effettiv. Għalhekk għandkom l-aġenda li ġiet għasma jekk ma kommenti kummenti dwarha jien nixtieq ngħidilkom il-kollega tagħna Sur Alfonsi. qed imexxi laqa tal-kumitat u talab biex punt numru seba' jiġi post post. Żewġ punti għan sejt il-President punt 6.7. Dawn huma protokolli ma' pajjiżi barranin dak li għandu x'jaqsam is-sajt. Ser ikon konna skambju ta' femijiet imma mhux se nivvutaw. Għalhekk punti 6 u 7 nistgħu nitrattawhom darb'oħra. Dawk huma l-kommenti li kelli xnejdilkom dwar l-aġenda, għandkom xi kommenti intom? Le, mela allura nistgħu niproġettu bl-agenda tagħna. L-avviżi tal-President fil-news ta' kobbu tistaw tarawhom u għalhekk jiena qed nimmaġina li rajtuhom. Heading wieħed B tal-budget tal-20 ta' April tafu dwar xi x'inhu mal-gruppi ta' monitoraġġ. James Ellis. Iva, aħna nafu xinu ma dawn il-gruppi. Iżda, minflok noqdu nitrattawhom wieħed wara liħor separatament, mhux aħjar ikonna kalendarju tajjeb illi jistabilixhom minn qabel għaliex jekk nagħmlu hekk tkun xaġa ħaġa tassew ta' siwi. Jekk din ser issir fuq bażi ad naħseb illi ser ikonna insibu il-ħin għal eżerċizzju tas-sew meħtieġ tajjeb wis din kienet talba tas-sew leġittima u ser ninforma dil minu responsabli mbagħad wara laqgħa tagħna tal-Kumitat tal-Baġġit aħna ser ikonna laqgħa tal-koordinaturi. Jiena ser nissuġġerixxi lill-koordinaturi biex ikun hemm eh, kalendarju għall-laqat kollha u meta dan jiġi deċiż il-membri ser jirċivu dan bil-miktub kif talab James Ellis. Tajja pojs għandkom il-lista tal-lingwi li huma disponibbli llum lum laqatana. Aħna qed x'andra fuq l-internet. ukoll referiment għal eh, sit tal-budget tal-2010. Punt numru 3 tal-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 3 ta' Marzu 2011. Jekk ma tkomx kummenti sal-aħħar ta' din, jekk ma jkollkomx kummenti sal-aħħar ta' din il-laqa mela lura, minuti nadottawhom. Issa jena naraw x'punti għandna fuq l-aġenda. Irċevejt talba minant Inge Gressler li tisab hemmhekk u dimnet u kol minant Helga Truppel u ma talbu biex aħna nitrattaw malaj malajr il-punti għaliex huma għandhom impenji oħra l-lum għalhekk qed nitkellmu dwar punti 5 u 14 qabel ma ngħaddu għal punt numru 4. Mela allura ħan nieħdu punt numru 5 u 14 l-ewwel. Għaliex għandna problemi marbuta mal-ħin għalhekk Inge ser ta' ġornana f'tamel is-soltu dwar il-ħidma tagħha marbuta mal-regoli finanzjari. Grazzi tassew, President. Ella, kollegi, għandi aħbar tajba u aħbar ħażina, l-aħbar tajba hija li rapport issa huwa lest. Għandna madwar 130 emenda. E kif il-segretarjat ikun fl flimkien dawn jaddu għant il-grupp ta' ħidma mbagħad għant il-komitat bħalissa jinsabu bl-Inglis biss u ftit emendi għand l-onorevoli Homajer dwar il-bini u d-dan huma bil-Ġermanis. U għalek, tistaw taqrawhom intom. Jekk hemm xi kollegi li huma interessati jekk iġokom ħudu nota ta' dan. Rapport ġin fassal bl-Ingliż biex bekk ikun jista' jiġi diskuss mal-ewwel fil-grupp ta' ħidma l-ġimgħa d-dieħla. Umbagħad ser nindirizzaw dan artiklu wara artiklu emenda wara emenda. Dan ser ikun il-kalendarju illi ġi suġġerit mill-koordinaturi. Naħseb li huwa pjuttost fattibli jista jitwetta u jiena ma nistax nifhem l-ittra minn il-Kumitat Reġjonali, il-Kumitat Reġi, u ma jilmentaw illi ma żamejnihomx informati biżejjed. Il il-rapporter, il li faslet la boss, għal-komitat reġi għandu koll aċċess għal dan il-komitat, u membru ta' dan il-komitat, u jina qed naħdem ma' din il-persuna fi grupp ta' ħidma ieħor. U għalhekk huwa għandu aċċess. Jina naħseb illi issa ġala darba en għanna website tal-Kumitat tal-Budget, id-dokumenti huma disponibbli hemmhekk ilhom disponibbli għal xi u kulħadd jista' jaqrom. U għalek nasib illi fil-xar ta' april għanna ser nkunu nistaw inres u rapport. Jina nishti illi din tkun xaġa trasparenti kemm jista' jkun biex bekk ikun hemm ħafna nies li jagħtu l-kontribut tagħhom. Jina nejra għal-Kunsill għaliex huma għandhom biss 27 persuna madwar mejda u huma jistgħu jibdew malajr. Per eżempju din il-ġimgħa il-Kunsill qed jagħmel proposta tiegħu tal-Presidenza u dan ifisser illi il-Kunsill spiċċa eh, l-istadju tal-kumitati tiegħu u issa aħna dan irċevejnieh qegħdin nanalizzaw ħin approvajt indaħħal ċertu affarijiet fir-rapport imma jista' jkun illi jekk dan ikkunsidraw wis jista' jiddajjef fil pożizzjoni ta' negozjar tagħna. Ovvjament hemm ħafna affarijiet li aħna nixtiequ. Issa, l-aħbar ħażina hija illi għandna ħafna affarijiet qudiemna, għandna ħafna ħidma x'nagħmlu, għandna ħafna affarijiet x'naqraw. Din dan huwa kompitu ta' sew komplikat. Irridu naraw fejn, irridu nagħtu l-iktar attenzjoni il-manager komuni tal-PPE fejn saru xi bidliet per eżempju Mżon, illi niblu xie affarijiet aħna wkoll. Jiena din il-ġimgħa nixtieq nittratta l-atti delegati. U importanti li nħarsu l-prerogativi tal-Parlament. Aħna rridu naqfu rasna hawnhekk għaliex jekk ma nagħmlux aħna ħatmu ser jagħmlu minn flokna. Il-bażi tal-atti delegati huwa artikolu 2.90 ta' trattat fejn hemm miktub il-atti leġislativi jistaw jiġu referuti lill-Kummissjoni meta huma ma jkunux ta' natura leġislattiva għal dispożizzjonijiet mhux essenzjali tal-att legali. U għalhekk dan huwa punt importanti. Id-dispożizzjonijiet mhux essenzjali, non essential illi jinsab fil-trattat issa dwar l-ambitu u d-demin u kol tul ta' żmien dawn irridu għom aħna u l-kondizjonijiet ta' trasferiment irridu jiġu stabiliti wkoll fil-regolament finanzjarju hemm bosta possibilitajiet il-Parlament u l-Kunsill jistgħu jiddeċidu biex jagħmlu revoka tal-trasferiment. Iżda dan jista' jidħol fis seħħ biss jekk il-Kunsill u l-Parlament ma joġġezzjonawx sa ċertu perjodu ta' żmien. U għalhekk dan huma affarijiet illi aħna daħannihom fil-test legali Diġa kien hemm rapport ta' inizjattiva rapport deżajo dwar l-atti delegati. Issa kien hemm ukoll interpretazzjoni ta' trattat illi saret illi aħna ridna nivverifikawha ma' servizzi legali, Rapport sa' jgħid illi f'konformità ma' trattat kull qatt fundamentali irrid jistabilixxi il-pożizzjoni tal-naħati konċernati. U kol rridu naraw x'tip ta' metodi ta' kontroll irridu kun hemm disajn vot favur rapport saja. Dan jgħid illi dak li għandu xaqsam dak li għam miktub fil-trattat dan huwa xi ħaġa illi jagħtemek biex jagħtina eżempju u forom oħra ta' atti delegati huma forom illi jistgħu jitwettqu. Issa irdu naraw salima punt aħna ser naġixxu hawnhekk f'dan il-qasam. Jina verifikajt ma' servizzi legali u sissa huma ma ġewx mitluba l-opinjoni tagħhom. Jina naħseb illi aħna irridu nżommu ma' trattat, ma' dispożizzjonijiet li hemm fi trattat. Ser ikun possibbli biex forsi immorru pass li minn dan imma aħna aħjar nżommu ma' trattat l-ambitu tal-latti delegati artikolu 199 hemmhekk m'hemm l-ebda seta ġenerali. Issa dak li ma nistawx namlu u dan huwa l-ewwel ksur fil-konfront ta' trattat huwa li aħna ma nistabilixxux għanijiet l-ambitu fċertu dettal għaliex dan jista' jkun wis imma forsi ser ikonna nagħmlu hekk. Għanna 30 u 40 artiklu fejn il-Kummissjoni tixtieq illi tagħmel dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni ta' implementazzjoni. Aħna netajna referenza l-artiklu u mhux l-ambitu. L-ambitu tal-poteri ġew delegati lill kummissjoni din xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu. Aħna ma dottajniex minn għalija xi tnax l-artiklu li ġew minn il-Kummissjoni għaliex Aħna rajna li lan tal-delegazzjoni, kien għatti delegati, eh, konflitti ta' interess, l-Aġenziji Eżekuttivi, limiti ta' delegazzjoni permezz tal-implementazzjoni ta' dispożizzjoni dan huwa marbut ma' ċertu affarijiet hemm ukoll il-kunċett ta' digressività u kol l-istrumenti finanzjari. Dan japplika wkoll għar-reviżjoni. Reviżjoni annwali ta' regolament finanzjarju japplika wkoll għal kondizzjonijiet ta' ħidma. Il-Komissjoni għandha dawn l-atti delegati, dawn is-seta delegati dan jinsab taħt l-artiklu 102 dan huwa sinkroniku mal-reviżjoni ta' regolament finanzjarju dan ifisser li iż-żewġ atti legali jridu jiġu mqabla flimkien. U aħna wkoll għandna l-emenda 203. Din kienet proposta mis-segretarjat tal-Kumitat dwar ir-revoka. Huwa possibbli l-parti mill-att id-delegat jiġi revokat biex wieħed ma jkollux għalfejn jibda mill-bidunet. U għalhekk ir-revoka tista' tkun parti u mhux dwar l-att kollu id-delegat. Issa dwar il-kwistjoni tal-leġislazzjoni delegata Aħna revedejna trattat dwar l-adozzjoni u jew l-oġezzjoni. Aħna hawnhekk nirreferu għat trattat. Trattat jitkellem dwar l-isfidar jew l ta' ta' trattat dawn dawn kienu l-punti li kelli xinejdilkom id-darba li ġeja se nitrattaw rapport ġenerali u se nirreferu l-aktar għall-amministrazzjoni konġunta, grazzi. Tajja wis. Grazzi, Aziza rapporter. Minħabba din il kustjoni għaxi ftit komplikata, jien nixtieq nifraħlek. Kjoġbok. Grazzi, President. Jiena l-mexxej ta' grupp żgħir ħafna llum nittama li ma jkonniġ voti diffiċli. Il-grupp tagħna jinsab ġewwa Ateni jiena ġejt lura il-bira fil U ġejt ta' trialogu din hija raġuni mhux qed jew l-kumitat, maħniex jew il kumitat tal-budget. Ma nistax nidħol f'ħafna dettalji għaliex il-membri fil-grupp tagħna li huma responsabbli minn dan mhumiex preżenti hawnhekk imma żgur se nibatulkom kummenti meħtieġa. Riflessjoni ġenerali dwar dak li qalet hija dwar prerogativi tal-Parlament. Ovvjament aħna irridu niddefenduhom dawn. Iżda rridu niftakru illi il-Parlament huwa entità politika, iġifieri l-prerogativi tagħna huma politiċi maħniex entità eżekutiva, maħniex entità amministrattiva irridu insibu bilanċ hawnhekk għaliex jekk noqogħdu nidħlu wisq fid-dettalji, mela allura l-implementazzjoni tal-politika ser issir aktar diffiċli, mhux biss għall-Kummissjoni, imma anke għalina stess. Ser ikonna wisq dettalji, trasferimenti, informazzjoni u jiena ma naħsibx li tlet assistenti għal kull membru parlamentari mhux ser ikunu biżejjed, ser ikonna bżonn iktar assistenti. Irridu nevitaw illi nispiċaw nitħlu f'ħafna micromanagement u ninjoraw il-kustjonijiet politiċi, irridu natu marġni ta' manuvra li l-Komissjoni nitrattaw l-effiċenza, flessibilità u nevitaw kull tip ta' dewmin mhux meħtieġ. Din hija perspettiva importanti wkoll, hija xi ħaġa diffiċli naqbel, imma rridu insibu dan il-bilanċ għaliex hekk aħna niffukaw biss dwar il-prerogattivi tal-Parlament noqdu nitlu f'kull dettal jiena naħseb illi nispiċċaw situazzjoni fejn aħna ma nibqawx niffukaw fuq l-affarijiet l-aktar importanti dan huwa messaġġ ġenerali tiegħi. Irdu nsibu bilanċ ma nitkellmux biss dwar il-prerogativi tal-Parlament imma dwar ir-rwol tal-Parlament bħala entità politika u kol dwar il-ħolqin ta' sistema effiċenti tal-implementazzjoni tal-politika u għandna bżonn ta' ċertu flessibilità biex dan jinkiseb. Grazzi Geran. L-Onorevoli Augment. Grazzi President. Minkejja dan il-grupp tiegħi mhuwiex ġewwa teni Xorta aħna grupp żgħir illum minħabba bosta raġunijiet. Minħabba li għaw persuni li ma jifilħux ħabba li waslet rebbija. Id-diskussjoni li kienna fil anterna interna tagħna kien hemm ukoll persuna responsabbli minn dan id-dossier kienet preżenti u l-opinjoni tiegħu kienet identika għal dik ta' Goran huwa esprim opinjonijiet li kienu simili għal dawk ta' Goren u għalhekk il-fema tagħna jaf konformità ma' dan u naħsbu li rridu nsibu bilanċ xiera bejn ir-responsabilità politika u l-manager micro. Jina żgur li aħna nistgħu niksbu dan il-bilanċ dan huwa l-approċċ ġenerali tagħna. Jekk noqogħdu nfettqu fid-dettalji, mhux probabbli illi jkun diffiċli li nsibu dan il-bilanċ meħtieġ. Grazzi, President. Grazzi għon xatti għore li jishtiq jitkellem? Zewċ punti biss. L-ewwel nett. Nixtieq nisħaq dwar dak il ntqal minn għand Goran u Strickland. Aħna rridu niżguraw illi il-Parlament iżomm marwol politiku tiegħu huwa ma jridx joqgħod jinvolvi ruħu fl-amministrazzjoni. Irridu insibu bilanċ hawnhekk din il-proċedura ġdida tal-atti delegati. Diġa nafu x'jista' jiġri jekk il-Parlament ikun irid jinvolvi ruħu wis fl-amministrazzjoni. Hemm il-twaqqif tal-Fond ta' Solidarjetà. Aħna għandna voti dwar proċeduri li jkunu jridu jirrettifikaw il-budget kull darba li nużaw il-fond ta' solidarjetà, un hemm il-pagamenti hemm il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni wkoll. Kien hemm bosta proċeduri illi kellhom jiġu ntużati ftit każijiet kull sena, iżda issa qegħdin naraw illi għandna għexieren ta' każijiet pal dawn u ma nistawx inkomplu nużaw mekkanizmi illi jobligaw il kumitati tal parlament li jinvolvu ruhom għaliex dan idewwem il-proċeduri tagħna u ma jagħtix dak il-valur miżjud tal-parlament. Għaliex imbagħad ikonna nivvutaw skont proposta tal-Komissjoni u għalhekk l-idea kollha illi ma nħawdux l ruoli din trid tigwidana irridu nimxu wara din l-idea dak li għandu xaqsam il-pozizjoni tagħna marbuta ma' regolament finanzjarju. Nixtieq nara xi ħaġa oħra wkoll dwar il-limitu ta' ħin irdu nitkellmu din, irridu nitkellmu mal-koordinaturi. Jien rċevejt itra minnant il-President tal-Kumitat Reġi. Huwa irrid illi jkollu aktar ħin biex ikun jista' jagħtina opinjoni għaliex għandhom ħafna affarijiet jgħidu. Għandhom ħafna affarijiet jgħidu dwar dan is-suġġett partikolari għaliex il-fondi kollha ta' koeżjoni, il-fondi strutturali kollha huma importanti meta ħna nindirizzaw l-amministrazzjoni tal-flejes tal-Unjoni Ewropea. Irridu nitkellmu mal-koordinaturi, irridu nitkellmu ma' Inge, u rridu naraw kif nistgħu nibdlu il-limitu l-iskadenza marbuta mal-ħin. Din hija kwistjoni delikata u qegħdin naħdmu wkoll fuq emendi li ġew fasla bl-Ingliż. Iżda meta aħna nilħu il-fażi ta' deċiżjoni fil-proċedura irridu inħarsu, irridu nirrispettaw il-kunċett tal-multilingwiżmu din hija xi ħaġa ovvja. Tixtieq dokumenta Inge? Iva, grazzi tassew tal kumenti li saru. Eżis Joran, eżis Kar, aħna għandna l-istess għan. Qed insegwu l-istess għan. Għandna dokument politiku, iżda huwa dokument għall-amministrazzjoni wkoll. L-antijaj kien l-ewwel qabel kollox min qed jonfoq il-flejjes Ewropej. Rajna l-accountability u ħarisna lejn din il-kwistjoni f'dettal kbir. Rajna wkoll kif il-Kummissjoni tista' tkun taf xi ħaġa jekk hija hija ta' supervizjoni għal budget ta' kulħadd u għalhekk aħna qisna bord ta' supervizjoni fuq bord ta' supervizjoni ieħor. Irridu illi jkollna l-implementazzjoni tal-budget permezz ta' l-banek privati din kwistjoni li rridu nittrattawha. U kol minħabba l-fatt li dawn huma flejjes ta' minħalla sittaxxa għandix forsi norbtuha ma' xi bank differenti ma' xi tip ta' bank differenti Aħna ippruvajna nissemplifikaw l-affarijiet kemm jista' jkun għaliex nafu illi l-Kummissjoni għandha regoli tanġibli dwar kif tista' solvi wimiet fil-fondi ta' riċerka per eżempju. Jider li hemm ħafna taħwit. Aħna edna jena naraw x'tip ta' kalkoli jagħmlu l-Istati Membri. Mbagħad din ġiet iċċarata jekk l-Istati Membri jagħmlu l-kalkoli u ma jirdu jkunu f'konformità ma' ċertu kundizzjonijiet irdu niżguraw li jkollna ċertu grat oli ta' ċertezza legali. Imma m'hemmx ftehim, m'hemmx għaqda fih dan il-Kummissjoni. Hemm interessi differenti skont li ma' Direttorat Ġenerali qed titratta. Jiena nippreferi sistema aktar sempliċi. Iżda, kif nistaw nkunu nafu, kif ser nkunu nafu x'qed jiġri mill-flejes Ewropej, kif nistaw nkunu żguri illi l-għanijiet politiċi ta' sejrin jitwet u serin jinkisbu. Għalhekk fassalna emenda fejn edna illi l-implementazzjoni dejjem tiddependi fuq għat legali fundamentali u għalhekk il-kumitati li speċjalizzaw dwar dan jista' jkollhom ċertu input marbut mal-bażi legali fundamentali, per eżempju l-pagamenti diretti tal-flejjes l kumpaniji jekk aħna hawnhekk ma faslux emenda qegħdin naraw illi ser nifinanzjaw affarijiet illi niskopruhom u wara, niskopru x'inhuma wara kif jispiċċa l-proċess. U għalhekk irridu nkun nafu eżattament qed jiġri il-Kunsill ovvjament il-menta illi qegħdin nagħtuhom ċekk miftuħ. Aħna b'dan mm, ir-regolament qegħdin noħorġu ċek miftuħ irdu naraw x'tip ta' salvagwardji għandna. Iżda aħna hekk ippruvajna nagħmlu, pruvajna ndaħlu numru ta' salvagwardi. Ħafna affarijiet sbieħ x'għandu jiġri jekk ikun hemm xi tilwimiet. Iżda Jena ma nistax ngħid illi jiena fassaltu dan, dan ġej minn dokumenti ieħor, minn bnadi oħra. Irridu ntejbu trasparenza Id-dokumenti li aħna nirċievu marbuta mal-pjanar tal-budget irdu jkunu dokumenti ċari, dan huwa fl-interess tagħna. Ma nistgħux ngħidu li aħna għandna ħafna minn fejn għażlu bħalissa dwar l-amministrazzjoni konġunta għal proposta ġdida sistema ta' kontroll ġdid l-artiklu 56 man, man istampa ċara tijaw irridu naġiċu bċertu kautela biex ma naħzdux ħafna taħwit fl-aħħar net minħabba xi kliem il mhumiex ċari, mhumiex preċiżi. Forsi din tista' tidher bħala xi ħaġa komplikata wis, imma fil-verità hija xi ħaġa sempliċi. Irridu nkunu nafu fejn sejrin, fejn huma destinati l-flejjes Ewropej, għaliex aħna irridu niddefendu l-flejjes ta' min iħallas it-taxxi. Għaliex dawn huma l-votanti tagħna. Jiena lest li nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Imma ma naħsibx illi n-nies ma jafu xejn dwar dan. Ejjew nitrattaw dan b'ċertu serjetà u ma nibdewx nresqu argumenti illi ixejnu kollox. Jina naħseb illi aħna nistaw niksbu ħafna għabbażi tal-proposta li ġiet imresqa. Il-Kummissjoni ipprovat tgħaddi responsabilità tagħha f'dak li għandu x'jaqsam responsabilità tal-flejjes. Ipprovat tfarfar responsabilità fuq spalleja. Aħna qegħdin nippruvaw insegwu l-għanijiet tagħna. Grazzi ħafna Engel. Allura issa Engel tista' titlaq għandha affarijiet impenji oħra u nistaw naddu għal medna l-punti differenti oħra li għanna fuq l-agenda tal-lum allura ejja naddu għal punt 14 tal-agenda se votazzjoni Elga ridet titla aktar kmini, għalek il-kelima tgħid li l-grupp tagħha jitlaqa l-Budapest, illum allura rrit nitlaqa aktar kmieni eh, nista' nagħti l-kummenti tiegħi issa. Eh, hawnhekk hawn eh, talba għal trasferiment għal komitat kumitat ta' Reġuni u l-Kumitat tal-Finanzjarju għal pjan tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali se jwassal għal tfaddil ekonomiku ċerta modifika eh, hija e, neutrali mill-lat tal-budget u sur President jiena nixtieq li dan il-vot jiġi trasferit u li dan jiġi aċċettat ukoll. Grazzi, Sur President. Um, mill-perspettiva tiegħi nistgħu nagħmluha b'dan il-mod, però dan jiddependi mill-kollegi tagħna. Sama allura Helga resqet it-talba tagħha li hija sempliċi ħafna, mijiet il-President. Issa nresa l-votazzjoni minnu favur. Kontra? Astenzjonijiet? M'hemmx astenzjonijiet. Allura żewġ trasferimenti ġew adottati. Grazzi ħafna Helga, issa tista' titla' għal Budapest. Bixewqat zbieħ minn ħatana. Allura issa nistgħu nerġgħu nindirizzaw l-aġenda tagħna. Punt. Erba l-preparazzjoni tħejja l-budget tal-2012. Punt erba, il-bira kienna triologu u issa ngħaddi l kelma l Franceska Balzani. Waqt dan id-dialogu ħejjiet il-diskors tagħha. Francesca. Grazie ħafna. Il-bira kena trialogu fuq eh, dawn il-limiti tal-budget tal-2012. Trialogu li kien sempliċi ħafna għax palissa mannix ċifri għalek Eh, iktar faċil nitkellmu dwar il-prioritajiet tal-budget jiena eh, mresat il-linji gwida li tkellimna dwarhom u votajna fuq mod partikolari bent fazzi partikolari fuq l-2020 u l-anijiet u tkellimna wkoll fuq il-livelli massimi għal-budget li jmiss u li għandhom xaqsma l-istrateġija tal-2020 u tajb li jkun hemm koerenza wkoll jiġifieri bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Aħna ma nistgħux nasbu dwar strateġija biex eh, ikun hemm rilanċ tal-Ewropa fi perjodu qasir u eh, medda twila ta' żmien jekk ma nkunux kostruttivi b'dan il-mod. Jiena provajt ukoll nisħaq li budget tajjeb, budget fi żminijiet ta' kriżi mhuwiex budget li jitlaw jinżel skont il- politika ta' kan soldament li nistgħu ngħidu, imma dan huwa budget fejn importanti li nifukaw fuq il-kontenut, ġifiri jekk ikun hemm żieda fil-pagamenti mhux qed ngħidu li din hija tweġiba eżatta f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi, aħna rridu nevalwaw fejn nistgħu nżidu il-salari u fejn nistgħu nżidu koll l-impenji di parti tal-bilanċ li għandha xtaqsam mal-futur u fejn l-Unjoni tixtieq tiffoka. Tlabtu kol sabiex nifukaw fuq il-parti tar-riżoluzzjoni fejn nitolbu li namlu carry over tas somom li ma tefqux fis-snin ta' qabel biex bekk ikollna iktar rizorsi u iktar flessibilità orizzontali fi żmien. ir-reazzjoni kienet pjuttost neutrali peress li u kienet pozittiva imma ma stajniex aħna nitlu f'ħafna dettalji u ir-reazzjoni kienet pozittiva minħabba speċjalment l-istrateġija tal-2020 din kienet l-aħjar eh, tweġiba għal dak li xaqsam mal-miżuri ta' austerita, il-Presidenza Ungeriża qablet mal-bżonn li jkollna budget b'saħħtu għall-2012. Nixtieq infakkarkom ukoll peress li se ikun hemm kumitat fl-aħħar ta' perz li qed niltaqgħu fl-aħħar ta' Marzu rridu aħna nifukaw fuq ix-xogħol ta' tħejja. L-intenzjoni li sa' 3 ta' Ġunju imresqu l-lista proviżorja lill-Kummissjoni ħalli nirċievu feedback tal-bidu u qed norganizzaw smieħ ukoll sabiex nifmu nkunu nifmu liema proġetti pilotu mhux qed jaħdmu kif suppost liema kienu ta' suċċess għalhekk nistgħu nimraw ruħna iktar aħna unħejju l-proposta l-2012. Dawn il għandhom jihdu e, parti mill-marġni ħalli bekk nkunu nistgħu nippreżentaw dawk biss li se jkollhom possibilità ta' suċċess u ma nużawx e, riżorsi għal xejn. Grazzi. Jo merci. Euh, alors en complément de Grazzi ħafna. Permettu li nżid eh, fuq dak li qalet Franceska li qalet u sew. mil perspettiva tiegħi jiena nixtieq ngħid li dan it-trialogu fil-rigward tal-abbozzar tal-budget tal-2012 bħassoltu dan iż-żmien tas-sena ma kienx eżattament skambju ta' opinjoni li rajna. Bażikament kien hemm żewġ diskorsi differenti. Il-Kunsill kien qed jispjega għalfejn il-budget irid ikun ristret kemm jista' jkun u Franceska resqet il-pożizzjoni tal-Parlament meta nħarsu lejn l-linji gwida bħalma qalet istess. Fuq il-lat pożittiv għanna tlet naħat tal-mejda biex niftehmu mal-Kummissjoni u żewġ naħat għanna nafu li l-istrateġija Euro hija priorità lina, allura rrid ikun hemm eh, faċ faċli fuq il-prioritajiet differenti iżda hemm aspett frustranti partikolari. Is-sieħba tagħna f'dan it-trialogu huma marbuta ma dak li ftiem il-sekretarjat tal-Konsil. U il-sekretarjat tal-Konsil huwa preżenti hawnhekk u mill-Presidenza Ungeriża wkoll li hawnhekk preżenti wkoll. Allura diffiċli ħafna biex naħorġu minn dan il-lingwaġġ komplikat kollu, forsi nistgħu noħorġu b'testi bil-miktub u fil-fatina konti xukjat. Konti xukjat bil-fat il ma kienem labda kummenti apparti no comments, no asta kummenti. jina pjuttost perswas, izda dan il-perswazjoni tiegħi għandha l-limitazzjonijiet tagħha. Issa, f'dan il-qafas, Għonek tkellimt ma daw kollha konċernati numru ta' ġimatilu. U fil-prattika kien xi ħaġa normali sa ftit snin ilu e, li n-nija ftit snin ilu. Aħna konna niffukaw e, dan id-dibattitu politiku fuq il-ċifri e, budġetarji hawnhekk qed niffukaw fuq fuq eh, payment credits fuq krediti ta' pagamenti waħna entita politika hawnhekk u entitajiet politiċi l-impenji tagħna huma importanti ħafna e kif nidħlu għall-impenn irridu noħorġu minnu. Allura dinja konsegwenza legali hija obbligatorja m'għandniex għażla jekk nidħlu għalija. Allura jekk tħallna l-impenni rridu eh, nidħlu għalihom bisħie. tul dawn l-aħħar snin, speċjalment is-sena li eh, sena li għaddiet meta kon qed nifuka fuq il-budget tal-2011, kien eh, kollox ifukat fuq il-pagamenti. Din is-sena se nkunu f'sitwazzjoni kważi impossibbli għalfejn Bħala riżultat ta' deċiżjonijiet preċedenti, bħala riżultat ta' ta' aktar self li sar, e kif il-pagamenti olew taħt l-iskema ta' jnuna ta' bailout schemes, issa l-pagamenti se jizdiedu fl-2011 u fl-2012 u koll. U jekk fil-pubbliku ngħidu illi l-austerità budgetarja trid eh, tiġi implikata, applikata ehm, eh, għal dan il-budget u dal-budget tal-2012 irid juri dan, mm, se nkunu f'pożizzjoni fejn fejn nkunu qed nikkontradixxu lilna nfusna. Jina, inni nejda din qed nejda b'mod pubbliku l li aħna qegħdin f'sessjoni pubblika tistgħu eh, kulħadd jista' jsegwina fuq il-web streaming fuq l-internet u jina kont delus ħafna. Kont delus illi ma kienem lebda reazzjoni. ħadd marit jappoġġja u ħadd marit jikkummenta fuq lanqas. Allura kien hemm silenzju assolut mill-istituzzjonijiet l-oħra wkoll. Allura jina sempliċement xtaqt ninformakom illi Eridu nżommu f'moħna li fuħut minuti, 50 eh, minuti se jkun rridu nieħdu deċiżjoni fuq daw il-pagament tal-2011 u se jkunu dal-paradoss, kontradizzjoni politika li nsibu ruħna fi għallum. U se jkollkom anzi, se tistennew li meta l-Kummissjoni eh, rat il-Kumitat tal-Budget hawnhekk, eh, pjanat tal-Budget tal-2012, il-Kummissjoni Ewropea mm, mill-aspett legali se tkun obbligata biex tipproponi eh, kreditu ta' pagament. Allora, din se tkun ta' perċentual qoli ħafna mm, u se tkun minħabba eh, deċiżjonijiet preċedenti li saru. Hemm numru ta' kelliema li jixtiequ jitkellmu, Sur Grazzi ħafna Sur President. Eh, kumment qasir jiena xtaqt eh, nitkellem fil-plenarja u nesprimi l-dispjaċir kbir tiegħi minħabba li koordinaturi eh, ma ġewx aċċettati fid-dialogu il-bieraħ. Kif nistaw eh, nindirizzaw l-impenji tagħna rigward il-gruppi biex nibatuhom u biex eh, natuhom l-informazzjoni meħtieġa jekk aħna ma nattendux għal dawn il-laqat. Allura nittama li din hija l-aħħar darba illi ġrat fejn aħna ma konniex preżenti. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Gariga. Grazzi ħafna, Sur President. Pala koordinatur tal-grupp eh, tal-PP, jina nishtiq nesprimi l-appoċ tiegħi għal dak li ntqal. Sur President, ma nixtieq nitkellem dwar deċiżjoni li se nitkellmu dwar il-budget tal-2011 jiena naqbel mod partikolari ma dak eh, illi qalet is-Sinjura Balzani. Din se tkun sitwazzjoni diffiċli. Kenna l-ewwel opinjoni ta' trialogu eh, illi saret fil-laqa dwar u l-bira, l-Kummissjoni Ewropea qalet illi se jkun hemm konsum ħafna akbar tal-budget tal-2012 u 13 mill dak tal-2011. Issa l-impenn li tħallnu eh, daħla liħ il-Kunsill tal-2011 mhuwiex eh, biżejjed biex jindirizza il-bżonjiet differenti ehm, ehm, minħabba il-ftejim, specialment fondi strutturali, mod partikolari, specialment meta nitkellmu dwar l-applikazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà. Allura dak li rridu nagħmlu li nevitaw li nsibruħna f'Ottubru, Novembru u għal darboħra konna dikjarazzjoni unilaterali mill-Kunsill fejn se jkollna tnaqqis impost mill-Kunsill fuqna u bekk ma nkunux nistgħu niċċaqilqu. Il-dekjarazzjoni interistituzzjonali allura għanna naħseb sabiex nassiguraw illi ikonna daw l-appropriazzjonijiet jekk dan ma jiġix aċċettat mill-Kunsill, grupp tagħna jappoġġja lilek sur President għaliex aħna nħossu li din hija kwistjoni serja ħafna u diffiċli ħafna biex ikonna budget b'dawn l-appropriazzjonijiet li ma jkoprux il-bżonnijiet bażiċi. U kien hemm kwistjoni oħra li semmiet mill-Kummissarju Lewandowski waqt it-trialogu. Hemm il-programm ITRE u li kien ċara hawnhekk kien li l-appropriazzjonijiet għal 2010 ġew indirizzati bisħieħ U hemm l-idea kollha ta' appoġġ f'dan il-programm. Iżda dan irid eh, irridu nsibu il-fondi għal jom fl-2012, eh, allura din se tkun diffiċli ħafna. U mbagħad rigward fondi addizzjonali għal programm ITRE. Iżda l-impenn Ewropew rridu sempliċement insibu l-flus minn ximkien għal jom. Ma nistgħux insibu dawn il-fondi taħt f'dan il periodu iżda se tkun xi ħaġa diffiċli ħafna biex insibu l-fondi eh, biex inkopru dan l-impen aktar tard. Allura eh, se jkonna deficit, iżda meta nindirizzaw l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti rridu nindirizzaw u ndiskutuhom fil-gruppi tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Helga, jekk jogħġbok. Grazie għafna sur President, jina nishtiq nibda b'komment eh, li jina jħasbun il kommenti ta' sur Pokxpok u eh, fostom dak li il-koordinaturi jiġu esklużi minn dawn il triologi Issa sur President fuq il-proposta tijek eh, biex nkonċentraw fuq l-impenni ta' għana naħseb illi hija idea intelligenti u tajba ħafna u b'dispjaċir nejt li l-Kunsill kellu taqseg distanza minn eh, dan. Dan ma jderizzax il-problema li qed niffaċċjaw iżda mill-perspettiva tiegħek mill-fatt il-Kummissjoni u qalet li ovvjament bil-pagamenti minħabba l-obbligi kollha rridu nindirizzaw. Huwa neċessarju li niffukaw fuq il-impenji tagħna u bekk naħseb ridu nibqa' mixin eh, f'din id-direzzjoni. Fuq il-Fond ta' Solidarjetà jiena nemmen illi rridu natu l-appoċ sieħ tagħna fuq l-assistenza tal-pagamenti, dikjerazzjoni tal-pagamenti tas sena li għaddiet u issa nixtieq nagħti kumment fuq il-kwistjoni tal-ite. Naf li mhix sorpriża għalikom li aħna bħala l-ħodor noppon għal dan it-tip ta' investimenti għaliex aħna nikkonsidraw li l-riskju tat-teknoloġija U għanna bżon ta' eh, stress test f'dan, għaliex ovvjament il-kwistjoni ta' skart nukleari mhuwiex riżolta. Allura fis-sitwazzjoni kurrenti fil-budgets u d-dibattiti kollha naf li eh, u aktar sviluppat f'pajjiżi milli fi Franza f'pajjiżi oħra, iżda aħna bħal Ewropej irridu nindrizzaw il problema allura għalhekk naħseb illi m'għandniex sempliċement insegwu l-direzzjoni tal-Kummissjoni u mhux isibu biss il-fondi għal budget tal-2012 iżda jisibu aktar soluzzjonijiet fit-tur. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ħarka. Grazzi għal kummenti tiegħek. Sempliċement biex nagħti risposta għaliex forsi jkun hemm iktar kummenti simili fuq il-kwistjoni tad dialog tal-kompożizzjoni tal-gruppi tad dialogi għal trialogu. rigward deċiżjoni unanima li tieħdet mill-koordinaturi din ittieħdet fl-2010 fl-10 ta' frar. Allura bekk id iddeċidejna kif il-budget eh, ta' frar jiġi deċiż minħabba l-avvenimenti esterni fostom trialogu u studji u eh, sessjonijiet ta' smieħ, eh, konsultazzjonijiet mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u mal-Kumitat tal-Kunsil fuq is-Sigurtà eh, fil-gruppi tal-ħidma, delegazzjonijiet li jintbatu barra, fostom bħal dik li sejra issa Allura, meta nindirizzaw il-trialogi, aħna deċidejna skont tradizzjoni antika li delegazzjonijiet se jkunu mill-Kumitat tal-Budget u se jkunu limitati għal presidenti tal-Kumitat tal-Budget u rapporters fuq suġġetti li huma fuq l-agenda u daqshekk. Umbat għal kull grupp li jixtieq hemm il-possibilità li jkun hemm rappreżentant fir-rigward ta' uffiċjali jew assistenti pereżempju fit-trialogu jista' jkun hemm kelliem wieħed biss li jirrappreżenta l-Parlament. U għandna politika waħda biss. Hawnhekk jiġifieri l-President mbagħad mill eh, minnaħa l-oħra hemm il-Kummissjoni u daqshekk m'hemm ħadd ieħor. Allura, sena l-oħra kollha u dak li provajt nagħmel din is-sena wkoll irrid nassigura li kull darba illi għandna trialogu li għandu konsistenza politika Allura madwar il-mejda għandha jkonna rappreżentanti politiċi oħra skont is-suġġett. U bħalma għarsu l-bokrox u madonno mhux qed jesprimu ruħum fuq dan. Allura kulħadd ikun jista' Eh, jesprim ruħu fil-qatt eh, qabel il-kumitat. Mek kena laqat preċedenti u restaqna l-ftejim tana fuq il-budget tal-2012, allura għanna emmen illi eh, rridu, anzi, nistaw nibqaw mixin fuq din f'din id-direzzjoni. Grazie. Sur Hagman ċer, ma tantx għandi ħafna affarijiet xinżit hawnhekk iva nista' nifhem il-punt eh, ta' ċer u napprezza l-weda li inti għamilt il-bieraħ fuq eh, din it-tema ġifieri rappreżentazzjoni mill-gruppi aħna vera napprezzaw il-fatt li inti wett li il-gruppi kollha jistgħu jkunu rappreżentati fit-trialogu tal-futur. Għadni nħoss imma li dan il-bilanċu meta narraw xġiġ sis flasha ta' frar li se jkun hemm garanzija fuq livell tal-ħaddiema li jkun hemm rappreżentanza indaqs ma nafx jekk 20 persuna għandhom jitkellmu f'isem il-parlament għax mm, din imbagħad tkun naqra stramba għandna rapporter li jistgħu jew jista' mm, testa jamlu hekk hemm il-koordinaturi ma nafu li dawk li il-policy advisors huma tajbin ħafna ma Ed nitkellem jiena dwar approċċ hawnhekk forsi għandna aħna nerġgħu niddiskutu dan il-punt fil-grupp tal-koordinaturi peress eh, li eh, donna dina problema għal gruppi eh, żgħar. Napprezza l-weda ta' ċer għalhekk aħna kuntenti, grazzi. Merci, mon cher collègue. Grazie ħafna. Jalan ferm. Dwar it-trialogu mhux ħanidħol fiktar dettall hawnhekk ma rridu naħsbu wkoll dwar l-informazzjoni naqbel li, li kulħadd ma jistax jattendi għax dan il-format mhux raġonevoli imma forsi iktar informazzjoni tista' tiġi trasmessa dwar l-impenni u l-ħlasijiet. Punt importanti jiena naqbel ma' Helga u oħrajn li qalu li l-priorità tagħna kienet fuq l-impenni ambizzjużi ma' hemm problema għax Il-Kunsill is-sena l-oħra kien pjuttost ġeneru saċċetta ehm, il-direzzjoni tal-parlamenti ma kienu rigidi dwar il-ħlasijiet xejn iktar minn 2.9% u ovvjament se jkun hemm żieda fid-diskrepanza bejn l-impenju eh, il-ħlasijiet u sfortunatament il-Kunsill irrid mm, Eh, jaqta din ir-rabta bejn eh, ħlasijiet u impenni. Issa jkun li jirrifjutaw il-ħlasijiet u jiffukaw fuq eh, li ma jkunx implementazzjoni tal-politiki biex jisibu ejjun differenti mbagħad se nispiċċaw fi għada politika vera kritika. Għalhekk irridu noqogħdu attenti. Iva, l-impenji, l-prioritajiet, imma x'inhu dan l-impenji jekk ma jiġix implementat? għalhekk irridu nasbu dwar ir-rabta bejn l-impenni u l-ħlasijiet u rridu nifukaw fuq dik ir-rabta u ma nix ngħidu iva kum impenni ambizjuż imbagħad hekk aħna lesti naħseb li l-problema ikbar u rridu wkoll nistudjaw il-rabta bejn l-impenni l ħlasijiet dwar ite iva daqxej frustranti li ninstabu f'sitwazzjoni fejn hemm xi ġlieda legali nistgħu nużaw il-marġni mill-2010 aħna naħsbu li iva nistgħu imma s-servizzi legali mill-Kunsill qed jgħidu le, le ma nistgħux. Ħaġa waħda ċara. Ma importan jekk nistgħu insibu il-marġni eh, jew il-flus li ma ntefaqx eh, u nistgħu nsibbu fl-eżra dal-2012 imma ma naċċettawx li l-flus jittieħed eh, minn marġin differenti għall-liter, ġifir ma nemnux li jkun hemm trasferiment ta' xi nofs biljun euro per eżempju mir-riċerka u żvilupp għall-iter, dan mhux aċċettabbli ma nistgħu niddiskutu jekk mm, u fejn nistgħu nsibu eh, dan il flus 2010-2011-2012 ma naqbux li jkun hemm trasferiment ta' flejes. Iva, grazzi ħafna. Grazzi dawċ punti fuq impenji u ħlasijiet iva dil-ħaġa għanna nerġaw nistudjaw fl-isfond ta' regolamenti finanzjari pers li l-appropriazzjonijiet eh, dan qed nitkellmu dwar infi obbligatorju ma mhux qed niddistingu aħna bejn dawn iż-żewġ affarijiet eh, fil-passat imma b'mod żbaljat kien hemm distinzjoni bejn l-affarijiet obbligatorji u mhux obbligatorji u jan iva għandu raġun jekk aħna ninsistu fuq id-dibattitu politiku li nifukaw fuq l-appropriazzjonijiet tal-ħlasijiet mela nkun qed nagħmlu dan għal xejn. Jekk il-Kunsill minn banda l-oħra dan jista' jisseparhom u jiddistingwi bejn dawn it-tnejn, Mela, din l-ħaġa tkun problematika ħafna u kważi assurda u huwa għalhekk li għandna aħna Insomma, d-dimajnejna l-ħidma tagħna fuq ir-regolamentazzjoni finanzjarja. Jekk il-Kummissjoni se tipproponi xi ħaġa, x'ħa tipproponi għal 2012? u kif smajna mill-Helga nistgħu nerġgħu nnidu n-negozjati. Lazlow. Grazzi ħafna, President. Iva, l-ewwel u qabel kollox nixtieq ngħid kelmtejn dwar din it-tema. Jekk il-Kunsill waqt il negozjati fuq il-budget qed jistudja l-appropriazzjoni tal-ħlasijiet u tipprova jagħmel tnaqqis qawwi f'dawn mela aħna obbligati iċ-ċer eh, tisaqsi jekk kulħadd qed jisma' l-interpretazzjoni. Għax hemm problema bil-interpretazzjoni mill-Franċiż, kulħadd qed jisma' l-interpretazzjoni tajjeb mela jidher li l problema solvit u il-kellima ħat kompli. Jekk il-kunsill, jekk dan ħajnaqqas wis dawn ir-rapproporzjonijiet tal-ħlasijiet mela fid-dibattitu annwali ħajkollna aħna inħarsu l-opinjoni. Il-ħlasijiet dawn mandomx jitnaqsu b'tali mod li umbat l-affarijiet laqas jistgħu jaħdmu fil-prattika. Is-sena l-oħra hekk ġara u id-dibattitu mhux qed eh, skużawni il-budget eh, mhux qed jiffoka fuq l-impenni politiċi li aħna ħadna imma aħna tinħalsu lejn l-appropriazzjoni tal-ħlasijiet u qed nifukaw fuqhom biss. Din is-sitwazzjoni hemm ħafna punti um, li għandhom jiġu konsidrati u li huma perikolati jekk inħarsu lejn il-pjan budgetarju għal seba' snin. U aħna nfasslu dan il-pjan, id-dibattitu tagħna l-ħsibijiet tagħna jiffokaw ħafna fuq il-appropriazzjoni tal-lasijiet u fil-kummenti parti żgħira biss tiffoka fuq il-ħlasijiet attwali, iva, forsi dan huwa minnu, imma jekk tieħdu żmien sabiex kulaw l-ammont tal-appropriazzjoni tal-ħlasijiet fil-pjan ta' seba' snin, dan l-ammont dejjem kien ħafna iktar minn l-appropriazzjonijiet tal-ħlasijiet, ġifiri għandek din it-tensjoni li diġa tinstab hemmhekk fis-sistema mill-bidunet għalhekk Meta stat membru f'xi sena partikolari jixtieq li l-appropriazzjonijiet tal-lassijiet li dawn jixtieq dawn l-appropriazzjonijiet u nkunu viċin ħafna livell massimu, Mela nkunu isna Fire Brigade peress li qed nippruvaw aħna nidu l-flus għabbażi ta' trasferimenti, ġifiri hawnhekk għandna dawn iż-żewġ livelli ta' debattitu imma rrid ikun hemm bilanċ bejnietom irridu nikkonsidraw dawn l-affarijiet aħna nħarsu lejn is-seba' snin li ġejjin peress li dinna kwistjoni li jiena naħseb li mm, eh, tista' titqajem f'dan il-kuntest u smajna mill-President li kien sorpris il-Kunsill ma tax tweġiba l-punti tijak, punti li kienu bis-sens ħafna. Ma nafxin il-pozizjoni tagħna dak li għandu x'jaqsam mal-ammonti imma jekk aħna tinħarsu lejn il-futur, jekk aħna eh, tinħarsu lejn l-impenji pendenti, jekk l-istati membri jixtiequ jużaw dan, se jkun hemm sitwazzjoni impossibbli pers li għandna limitazzjonijiet budġetarji u aħna għandna naħdmu b'dawn il-limitazzjonijiet jista' jkun li l-istati membri dura l-Qorti tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu qatt ma kellna sitwazzjoni bħal eh, din fil-passat għax dejjem rajna li l kummissjoni t tinjora l-problema maħna ma nistawx inkomplu b'dan il-mod. Il-President ressaq punt importanti il-Kunsill ma kellux opportunità li jagħti tweġiba. Peress li ir-rappreżentanti tal-Kunsill ma kinux qed jirrappreżentaw lilhom infushom jew pajjiżhom, imma kienu qed jirrappreżentaw is-27 stat membru ma kellhomx huma mandat sabiex jgħidu jew jitkellmu fuq eh, kwistjoni ta' daqsek importanza b'implikazzjoni vera kbar għall futur għalhekk jiena naħseb li eh, l-aħjar tweġiba silenzju. Jekk inħarsu lejn il-trialogu, Sur Borkrox m'għandux raġun, Mhuwiex minnu li il-koordinaturi tal grupp żgħar ġew esklużi, il-koordinaturi kollha ġew esklużi. Miflok ir rapporter kien hemm Salvador Garriga imma mhux minħabba l-fatt li eh, kien hemmhekk fil-kapaċità tiegħu bħala koordinatur imma peress li ir-rapporter ma setax jattendi ma setax jieħu sem u l-koordinatur tas-soċjalisti kif ukoll tal-PPE dawn ġew esklużi. Kull koordinatur ġi esklus tħalla barra u l-Ġermanja, Franza u r-Renju Unit kienu esklużi min-naħa tal-Kunsill għalhekk jiena naħseb li dinha prassi li aħna eh, kellna fil-passat u qed nitkellmu dwar prattika tajba u qed nitkellmu wkoll dwar tiralogu pjuttost modest għal dak li għandu x'jaqsam mal-importanza tiegħu hemm ir-rapporters li għandhom x'jaqsmu mat-tema għandhom ruol importanti x'jaqdu ġifieri għandhom jattendu hemmhekk. Jena naħseb li minħabba l-ġenerozità tal-prezidenza, ġifir meta bdejna nitkellmu fuq temi importanti kien less li jippermetti li l-koordinaturi jenaqdu ma dan il-grupp u Imma kif smajna diġa, kien hemm silenzju peress li l parlament jitkellem vuċi waħda mhux tlieta jew erba għax aħna kull ma nistgħu nagħmlu nresqu r-riżultat aħħar jiex ma nkunux nistgħu nħarsu l-interessi tagħna viżavi il-Kunsill jew inkella jekk huwa l-każ il-Kummissjoni u l gruppi politiċi kollha dawn dejjem qablu mal-prinċipju li rrid ikollna aħna rappreżentanza xirqa tal-esperti. Ħaġa sabiħa li s-segretarjat ifassal taqsira tal-affarijiet li saru imma differenti li jkollna dibattitu għabbażi ta' impressjonijiet soġġettivi. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-arfin espert u minn jista' jagħmel sforz kredibbli sabiex nresqu l-opinjoniet tagħna u kif qedtilkom il-President kien ġenerus ħafna jiena napoġġa din il-ġenerosità. Ovvjament nnajx aħna noħolqu preċedent, ġifiri ħalli fil-futur ikollna seba' jew tminja jew disa delegazzjonijiet li jattendu kull darba. La generosité du président n'est pas il-ġenerosità Iva ħallejtek titkellem <laughs> inti eh, tajtek eh, ħafna ħin ma forsi mux se nagħmel l-istess fil-futur. Il-kellim li immiss eh, grazzi ħafna l-informazzjoni aġġornata fuq it trialogu dwar l-impenji interessanti li u tajab li niftakru dwar is-sitwazzjoni tas sena l-oħra u l-awtoritajiet aħna nafu li jridu jkunu responsabbli u nafu li possibbli li jkun hemm ehm, tfaddil fil-budget. Sur Manawski tkellem fil-kumitat il ġimma l-oħra u eh, tkellem eh, dwar l-introduzzjoni ta' euro tax iġifiri li eh, ikun hemm iktar flus li jiġi ġenerat u Aħjarek mill milli noqogħdu nifrankaw il-flus. Grazzi. Sekonda, qed nistenna jiena l-interpretazzjoni, is-Sinjura Andresen. Grazzi ħafna, President. Iva, ma naqbilx jiena mal-fema tiegħek fuq id debattitu fuq l-impenji tal-rasijiet fid-ħajja l-ewwel naraw x'nistgħu nħalsu, x'nixtiequ nħallsu u mbagħad nimpenjaw ruhom. U eh, għandna nimxu ma' din il-proċedura. Is-sena l-oħra il-Kunsill impona din il-proċedura u ma stajniex nifmu il-għala Eh, dawn l-affarijiet se jseħħu, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi. Mhux ħaġa intelligenti li jkollna dibattitu u nagħmlu pressjoni fuq l-impenni. In-nies se tinkwetaw dwar il-flus li għandhom u il-flus li għandu jitħallas. Jiena kelm darba smajt li l-Unjoni mandiċ deficit eh, tal-budget, iva l-Unjoni m'għandix deficit għax l-Unjoni tiddeċida tiddeċidi xi tritton fuq u dbat titlob il-flus mill-Istati membri. Dan mhux il-każ fil-proċeduri nazzjonali budġetarji il-gvernijiet nazzjonali irridu jiddeċidu fuq il-budget irridu jaraw x'jixtiequ eh, jonfqu mbagħad irridu jaraw minn fejn se jieħdu dan il-flus. Ma jistgħux dem kemm dawn kemm jitolbu għal-flus irridu jissibu il il flus Mbagħad dwar il-parteċipazzjoni tal-gruppi iż żgħar iva, id-deċiżjoni saret u ma kienx demokratika għalhekk għandna nikkoreġu din il-proċedura. Sena l-oħra ħafna minna fil-gruppi żgħar ma stajniex aħna nettendu ħafna negozjati fuq il-budget. Jiena naħseb li din ħaġa mhux demokratika. Grazzi. Je suis désolé, Madame Andreasen, c'était parfait. Skużawni, Signora Andres. Id-demokrazija ma tfissirx l-unanimità. Id-demokrazija tfisser li hemm il-maġġoranza li tiddeċiedi ġifieri naħseb li l-ħaġa kienet demokratika, deċiżjonijiet kollha ttieħdu b'mod trasparenti. Dwar dan il-punt partikolari sirfen Iva nixtieq nagħmel żewġ kummenti li sinjura Andreasen l-ewwel qabel kollox fuq eh, kif eh, aħna mexxu trialogi tagħna. Iva, E, il-parlament hekk jaħdem f'kull trialgu leġislattiv normalment aħna niġu rappreżentati mit chairs u rapporters u ħadd iktar u raġunijiet prattiċi għax qed nitkellmu dwar negozjati, mhux qed nitkellmu dwar il-vot mill-Parlament qed nitkellmu dwar negozjati, ġifieri rridu nkunu prattiċi hawnhekk u dinha ħaġa raġonevoli. Eh, kien hemm mm, il-problema bdiet is-sena l-oħra għax is-sena l-oħra daw kollha li rrappreżentaw il-Parlament ġew mill-istess grupp politiku u din tista' tkun problema ġifieri li jkun hemm rappreżentanza minn grupp wieħed biss imma ma jistax ikun hemm rappreżentanza totali legali fi trialgo, ximbat trialgo jispiċa jisir xaġa kompletament differenti. Nekallu eh, l ewwel ħaġa li xtaqt najt, un bat t ħaġa. Signor Andrzin għalet li l-Unjoni Ewropea tiddeċidi fuq il-budget un titlob għal-flus u l-flus irrid tiġi eh, minn ximkien. Iva, dan mhux minnu le ti eh, eh, tinjora il-qafas finanzjarju dejjem ikonna l-livell massimu għal kull sena ġifier ma nistgħux naqbżu dan il-livell massimu u għandna ħafna livelli massimi għandna livelli massimi għal Eh, impenji għall risorsi propri dawn l-affarijiet ma nistgħux inbidluha maħna stess. L-istati membri qablu fuq din is-sistema li u ġiet irratifikata mill-istati eh, membri kollha. L-istati membri għandhom vito, ġifiri 27 stat membru eh, iddeċidew fuq dan ma tistax tgħid li issa najdu se jkun il-budget u mbagħad kemm nagħmlu talba għal flus. Rajna jitkellem u James għal-isukoll. Namlu bil-maqlub, James Ellis unbat l-Onorevoli Weinenberger. L-ewel dwar il-proċedura. Naħseb illi għandek raġun. Inti ilek għal-grupp kbir, membru fi grupp kbir u dejjem rajna li konna rappresentati mill-presidenti u mir rapporters u irridu nżommu l-affarijiet ek għalli xiek li noħol u taħwida kbira jekk kull grupp kollu intervjeni f'kull ħaġa ma naħsibx li possibbli. Iżda irridu niċċaraw illi proċedura oħra li tapplika għal proċess ta' konċiljazzjoni għaliex eh, ma konniex nafu min seta' jmur fil-konċiljazzjoni u min ma setax imma dak iż-żmien ma kienx ċar min seta' jattendi għal din il-laqa u għalhekk forsi nistgħu nieħdu din l-opportunità biex naċċaraw meta l-membri jkunu jistgħu jmorru u meta ma jkunux jistgħu biex bekk fl-aħħar tal-ġurnata wieħed jinforma l-Kumitat tal-Budget ikonna ftejji meta nieħdu deċiżjoni aħħarija din tkun ħaġa tas-sew ta' sew dwar is-sustanza l-kwistjoni ta' pagamenti impenji hija saga pendenti xi drabi jkollna impenji mbagħad jidħlu l-pagamenti mbagħad ikonna wis impenji u ma jkunx biżejjed flejjes għalihom din mhix ħaġa ġdida dejjem narawha fl-aħħar ta' perspettiva finanzjarja meta nkunu tajna flus u mbagħad ma jkunx il-flus il flus fl-aħħar tal-perspettiva finanzjarja. Għedun sibu mod kif nistaw nindirizzaw din il-bicċa xogħol għaliex ovvjament eh, mhux xer ikun possibbli li jkollna stati membri li jħallsu aktar minn kemm jifilħu jħalsu. Grazzi l-Onorevoli Remenberger. Iva, grazzi tassew. Jina naħseb illi d deċiżjoni politika qed tiġi mittieħda dwar l-appropriazzjonijiet u l-impenji. Dwar dak li għadu kemm jintqal, naħseb illi rdu naħsbu darbtejn dwaru, irridu noqogħdu attenti għaliex hekk naraw l-iżviluppi tal-distakki tad-diskrepanzi hawnhekk hija xi ħaġa tal-waħx, irridu nkunu kapaċi nippjanaw minn qabel għaliex forsi nistaw nitfaw l-istati membri fi situazzjoni tassew prekarja, tassew impossibli. Nishtiq infakkarkom illi ftit ta' snilu aħna sibna ruħna f'sitwazzjoni fejn anke negozjati ta' qafas finanzjarju multianwali l-Aġenda 2000 per eżempju din saret kollha mi rapporter Weħidhom. Huma kienu mill-istess grupp politiku wkoll. U dakinhar aħna kena inflazzjoni tal-delegazzjoni li ntbatet fi trialogu. Iżda trialogu mhuwiex il-konċilazzjoni. Aħna maħniex nitkellmu dwar il-prezenza ta' koordinaturi, rapporter, shadow rapporter, prezenza ta' grupp wieħed ta' persuna waħda minn kull grupp, imma dwar tnejn jew tlieta. U għalhekk il-Kamra kienet mimlija b'membri ta' delegazzjoni tal-Parlament bħalli kieku kienet proċedura ta' konċilazzjoni ma kienet ħaġa fattibli. U għalhekk hawnhekk qegħdin naraw illi kien hemm arranġamenti qabel ma ġid diskussa l-kwistjoni tal-affarijiet esterni. Aħna l-ħana ftehim tajjeb wis iżda aħna rridu nigarantixxu illi il-gruppi kollha politiċi jridu jiġu rappreżentati biex ikonna l-informazzjoni kollha meħtieġa irridu niżguraw illi dawk illi huma inkarigati minn negozjati jkunu qed jaqdu dmirhom. U għalhekk it-trialogu kellu dan il-kompitu partikolari x'jagħmel. Iċ-ċermen u rapporter kellhom irresqu dak illi aħna konna ddiskutejna bir-raqqa u dak li aħna konna indirizzajna fil-qafas ta' trialogu. U din kienet xi ħaġa li konnilna ma narawha għal 10 snin, 15-il sena u għalhekk ridna opportunità għal rispons u għalhekk id-delegazzjoni ta' trialogu tibqa' tkun limitata. Għaliex dan jista' jkollu effett fuq il-kapaċità tal-gruppi biex huma jagħmlu proposti u jkollhom l-opportunità illi jagħtu xi rispons, xi input. Id-distribuzzjoni ta' rapporti rridu nindirizzawa u hemm xi gruppi kbar u xi gruppi żgħar qed jiġu rappreżentati imma huma mhumiex jitkellmu fisem il-grupp tagħhom imma qed jitkellmu biss fisem il-kumitat. U il-Fond ta' Solidarjetà huwa punt fuq l-aġenda u naħseb illi rridu niksbu bilanċ fost id-delegazzjonijiet. Iżda naħseb illi aħna konna rappreżentati tajjeb ħafna permezz tal-President u tar-Rapporter. Grazzi. Heimer. Grazzi tal-li fakkartna. Ma rridux ma rridx nagħti messaġġ ħażin u ser nipprova nkun inqas ġenerus fil-ġejjieni. L-aħħar kumment dwar il-pagamenti u l-appropriazzjonijiet. Iva, ta' bilħa, L-aktar punt importanti fl-aħħar tal-ġurnata huma u dwar il-flejjes illi ta' bilħaq jintefqu iżda ġala darba tiġi Maħuda deċiżjoni biex jintefqu il-flejjes meta eh, jiġu mweda l-pagamenti, l-pagamenti jirdu jinataw. Rajna illi ġew nis illi ġew impiegati Umbat il-konsiljiet li menx bizzejiet flejjes din ħaġa assurda. Irridu ninnegozjaw il-livell ta' l-appropriazzjonijiet tagħna. U naraw kemm aħna lesti li nħallsu. Iżda. Ċala darba tittieħed id-deċiżjoni hemm obbligu illi flejjes jitħallsu u hemmhekk tinħoloq il-problema. Aħna irridu noħorġu minn din il-basla li qed nidħlu fiha. Għaliex rajna eżempji ta' dan illum hemm kontradizzjonijiet stupidi. Il-Kunsill qed joqgħod bidejh fuq zaqqu u ma wieġibx għal kummenti tiegħi u jiena naħseb illi aħna nista' ninsabu fl-istess sitwazzjoni bħal snin ta' qabel, mod partikolari bħal tas sena l-oħra. L-interlokutur illi għandna u għandux mandat politiku. U skambju ta' femmit xir mal-parlament, aħna għanna xaħat li nsab d-dimna illi huwa marbut ħafna bl-uffiċjali tiegħu, bl-funzjoners tiegħu. Jiena ħdimt ma' funzjoners tal-budget tajbin ħafna, iżda ovvjament il-Kunsill huma interessati biss fil-flejes, fil-pagamenti. Aħna ma kenniex skambju ta' femijiet tajjeb magħhom u lanqas negozjati politiċi tajbin. Dan saru biss fl-aħħar tal-proċedura u wara li il voti kun diġà tieħed fuq livell tal-Kunsill fl-ewwel nofs tas-sena. Aħna ma kenniex skambju ta' femijiet politiku xija anka jekk għamilna l-almu tagħna. Se nagħla dan l-iskambju ta' femmit kollegi għall-inqas. Kenna diskussjoni politika hawnhekk fih dan il-Kumitat tal-Budget. Smajtu l-appell ta' Francesca Balzani l-iktar dwar il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tħejja. jekk jġobkom ibatu suġġerimenti ta' ma lajkem jista' jkun biex nkunu nistgħu nżommu mal-kalendarju tagħna. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Punti 6 u 7 ġew posposti. U għalhekk il-punt li jmiss huwa punt numru Disa, jgħid il-President. Ġifiri l-emenda. Il-budget emendatorju numru 1/2011. Dan ġara minħabba il-problemi tal-appropriazzjonijiet, il-rapporter Sidonia Musax Kumana prezenti hawnhekk. Għaliex hija għandha problema familjari. U nittamaw li l-tifel taħħa li jinsab l-isptar jaqleb għal aħjar. Iżda fl-essenza taħħanna Salvator Gariga li ilu jsegwi dan id-dossier. Huwa ser jitkellem dwar ir-riżultati ta' trialogu. Mbagħad wara dan huwa ser jagħmlilna proposta prattika. Kjoġbok Salvator Gariga. Grazzi, President. Jisfaċa tassew diffiċli nieħu posti rapporter. U diffiċli li neħdela dan il-post għaliex din hija kwistjoni komplikata. U hemm konflitt interess l nettem l-interess budgetarju illi huwa kompitu tal-kumitat tagħna u mbagħad hemm l-interess liħor. Jekk naraw l-interess budġetarju kif intqal, kif spjegajna f'ħafna laqat tal-Kumitat tal-Budget. Il-negative reserve miex alternativa, miex alternativa accettabli. Fli modi, bosta sninilu. Aħna dan oġġezzjonajna għalih. Fu l-istess bażi li qed noġġezzjonaw għalih issa ma nħossux illi hija xi ħaġa konsistenti li jkollna riserva negattiva fil-bidu tas-sena. U lanqas fil-bidu tas-sena ma rridu nkunu f'konformità ma' għan partikolari, imma rridu nkunu f'konformità ma' solidarjetà u l-urġenza. Il-Kunsill Ewropew irrid kun f'konformità mal-obbligi tiegħu u jrid ikollu biżżejjed pagamenti meta niltaqgħu ma' emerġenzi mod partikolari. Aħna ma kenniex urġenzi oħra li f'diżastri naturali. Għalhekk l-lin minn kull emerġenza. Il-Kunsil jihtiġ aktar flejjes. Il-Kummissjoni qalet li aħna neħtieġu aktar flejjes imma il-Kunsil ma nexxilux jikseb maġġoranza. Biżejjed maġġoranza u għalhekk waqaf riserva negattiva. Aħna dan diġà rifjutajni iżda l-bira fit-trialogu il-Kummissarju qal illi dak li soltu jsir f'każijiet bħal dawn huwa illi napplikaw it-teorija ta' flejjes ġodda biex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw impenji ġodda. Il-President tal-Kunsill qal illi din kienet ser tkun ħaġa impossibbli illi nibdlu il-pożizzjoni tad delegazzjonijiet tal-Kunsill illi kienu għattabla ħabel kontra dan kontra din ir-rikjesta illi saret minant il-Kunsill u minant il-Kummissjoni. Aħna spiegajna illi dak li kena qoddimna huwa l-interess tal-benessri tal-ġejjeni, il-futur ta' ċittadini, il-futur ekonomiku ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan dan kienu fetwati ħafna mill-arar il-Polonja, Slovakkja, l-Ungerija, Repubblika Ċeka, l-Kroazja u Rumanija ġew mill-quta minn dawn l-arar. Dan wassal għal situazzjonijiet budgetarji komplikati, ovvjament huma jeħtieġu soluzzjoni Ewropea u dan għandu jsir mill-aktar fis possibbli. Jekk aħna rridu applikaw disċiplina budgetarja u ngħidu li aħna serin nirrifjutaw din ir-riserva negattiva jista' jkollna aktar dewmin. Issa, wasal april u ninsabu sena blura. dawn iċ-ċittadini ser ikollhom jistennew aktar għall-għajnuna u l-istati membri ser ikollhom jistennew aktar sakemm jirċievu il-flejjes meħtieġa. Il-budget ta' emenda numru 2 jgħat u wkoll. U dan huwa marbut ma' l-emenda numru wieħed u qegħdin nitkellmu dwar 200 miljun euro. Għal din il-riserva negattiva. Is-soluzzjoni li ser nieħdu llum ser tkun waħda parzjali sakemm nistennew għal budget ta' emenda numru 2, irridu nistennew għal soluzzjoni oħra flejjes ġodda forsi jkunu l-aħjar soluzzjoni f'sitwazzjoni bħal din. Iżda bħala rappreżentant ta' rapporter dak illi jiena rrid inqis mhuwiex biss id-disciplina tal-budget imma wkoll il-ħtiġijiet politiċi. U fost l-alternativi kollha illi għandna dimna dak li aħna rridu nagħmlu huwa illi insibu pożizzjoni, li jkollna pożizzjoni, rridu nivvutaw f'dan il-Kumitat tal-Budget. Ordu nivvutaw favur din il-Negative Reserve. Iżda jrid ikonna xi kundizzjonijiet minn qabel. Ma nafx jekk il-kundizzjonijiet intbatux lill-membri kollha, imma intom għandkom l-iktar kwistjonijiet importanti u l-iktar punt importanti huwa punt numru 2 Appart il-premessi, punt numru 2 li għal aktar importanti. Et nappellaw biex il-Kummissjoni tibdel il-budget ta' emenda għal-2010 u dan jinsab f'artikolu 15 ta' regolament finanzjarju. biex aħna nkunu nistgħu nilqgħu għal din ir-riserva negattiva. U għalhekk il- kummissjoni tam il-proposta ta' 200 miljon euro illi għandhom jitnaqsu minn dan il-budget u jinbatu lura l-istati membri. Aħna inħossu illi dinija l-iktar situazzjoni ġusta, l-iktar soluzzjoni ġusta. Minħabba li ħaġa urġenti irridu nħorġu l-flejjes mill-fond ta' solidarieta kif ukoll satax il-miljun mill-budget ta' emenda. Il-Kunsill imbagħad irrid iżomm għal dmirijiet tiegħu u hemm il-limitu massimu ta' 2.9 Dan ma tantx jagħti marġni ta' manuvra kbira lill kummissjoni U għalhekk hemm l-obbligi illi ma konniex qed nistennewhom u l appropriazzjoni ta' pagamenti tal-fondi strutturali. U għalek, il-proposta tijie hija waħda aktar politika mill budgetarja. Ma jien qed nitlob l-appoġġ tagħkom għal dan. Grazzi tassew. Trois points. Euh, Nasab il-messaġġ kien ċar ħafna. Jien għandi xi punti x'nagħmel, u għalnet taħna ħtafna din l-opportunità. Ta' għamiltu jiena stess meta tkellimt mal-Kunsill, tafna din l-opportunità biex nesprimu r-rimors tagħna, ir-rabja tagħna. Jiena użajt lingwaġġ ħares ħafna għaliex il-Kunsill ma żamx mal-obbligu tiegħu dwar xi ħaġa li huma stess kienu proponew xi ħaġa li kienet parti mill-budget għal 2011 fejn huma kienu qalu li jekk l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti jispiċċaw u jkun hemm kwistjoni ta' urġenza fl-2011 mela l-wera appropriazzjonijiet setgħu jiżdiedu. Din kienet sqarrija illi kienet unilaterali minna tal u mbagħad il-Kommissjoni u il-Parlament involvew ruhom ukoll. Dan ġara minħabba illi l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti kienu żdiedu għal 2.91. Issa fl-2011 meta sab għajnejh problema ta' pagament il-Kunsil injora din il-problema. Jiena il-Kunsil etlu illi aħna rajna dak li qed jiġri u dan aħna ma konniex ser ninsew, konna ser nżommuh fil-komma għan negozjati tal-ġejjeni marbuta mal-perspettivi finanzjari il-budget annwali. Aħna rridna l-impenji kollha jkunu bil-miktub. Kif għalinna l-Onorevoli Garriga, jekk riserva ta' negattiva tispiċċa rajna illi kienem 200 miljun euro f'daqqa waħda x'ser isir jekk fiftit tal ser jiġrek fiftit tal xur niltaqgħu ma nfiq illi konna naħsbu illi ma kienx ser ikun meħtieġ. Ser tkun il-pożizzjoni tal-Kunsill għal darbohra ma rċevejniex tweġiba minn għandhom. Għalek, aħna għanna problema qoddim għajnejna. Kenna diskussjoni twal flaqat preċedenti għanna tlet alternativi qoddimna. L-ewwel net nistgħu naġġezzjonaw dan joħloq iwassal għal konċiljazzjoni mod awtomatiku jew inkella nistgħu ma nirreaġixxux. Nistgħu noqogħdu lura milli nirreaġixxu mbagħad fi żmien ta' siġġimat jekk il-Parlament ma jweġibx id-deċiżjoni tal-Kunsil ser twassal għall-adozzjoni tal-bażit ta' emenda. Mbagħad inkunu nistgħu naraw x'inhi l-alternattiva li favorixxi r-rapporter fejn minħabba situazzjoni diffiċli li għana qudiem naħna qegħdin nippruvaw nagħtu għajnuna il-ċittadini li ġew mill-quta minn diżastri naturali huma ilhom jistennew għal bosta xhur. Jidder li ser ikun diffiċli li aħna ma nżommux ma dan u nibatu l-flejjes ma lajkem jista' jkun. Jekk aħna niddeċiedu illi ma nivvutawx dan ser idewhem l-affarijiet, ser id-dewem l-implementazzjoni tal-fondi b'sitt ġimgħat oħra. fil kunsilli jidher hemm ħafna qbil hemm ftehim ukoll fil-Parlament biex nimplementaw dan il-fond ta' stabilizzazzjoni. Iżda biex nesprimi nuqqas ta' ftehim tagħna mal-attitudni ġenerali mal approċ ġenerali tal-Kunsill. Aħna qegħdin nipproponu emenda orali li tkellem dwarha Salvador. Qegħdin nistiednu lill-Kummissjoni f'konformità mal-setat ta' inizjattiva tagħhom biex huma fl-aħħar tas-sena jiżguraw illi il-finanzi il-fondi illi jinstabu ikunu flejjes ġodda u dan ser wassal għal surplus operattiv għaliex riserva negattiva, budget negattiv, ifisser li fl-axħar tal-ġurnata aħna edin nażlu fondi illi ma kenix il-kuraċ illi nażlu fil-bidu tas-sena. Dan qed ifisser eh, dan qed iwassal biex wieħed jipposponi id-deċiżjoni tiegħu u jillimita dan għal 200 miljun euro. 200 miljun euro f'darba waħda. Dan jwassal biex ir rizerva tispiċċa għalhekk aħna qegħdin nipproponu biex il-Parlament juri x'in il-pożizzjoni tiegħu u jgħid illi dan irid jiġi finanzjat mhux bitqasim il-ġdid imma billi ikun hemm surplus operattiv. Aħna inħarsu bisħieħ il-seta setata inizjattiva tal-Kunsill u ser inkunu qegħdin niproponu xi ħaġa illi għedin nistennew illi l-Kunsill jaċċetta, jekk ma jaċċettawx fidejhom illi jieħdu deċiżjoni. Jiena naħseb illi huwa importanti illi ngħidu l-Parlament Ewropew huwa maqut dwar dan. Għandi xi ftit tal-kummenti. Din mhijiex soluzzjoni tajba, hija soluzzjoni li mhijiex trasparenti qegħdin nipposponu il-problema u għalhekk naħseb illi hija xi ħaġa tajba illi issa nikkritikaw xi emendi. Jiena diżappuntat ħafna bil-mod kif il-Kunsill qed jamministra din il-ħaġa. Dan qed jagħmlu fi spirtu kontradittorju għal deċiżjoni għad dikjarazzjoni konġunta li għamilna s-sena l-oħra. U din ser tkun sfida ser toħloq problema fil-fiduċa bejn l-istituzzjonijiet ma tagħmilx tajjeb. Jekk ser nipposponu l-affarijiet din hija xi ħaġa illi hija viżibbli li nħallsu għad-diżastri permezz tal-Fond ta' Solidarjetà eh, din nikompromettu ir-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea u nħoss illi m'għandniex tri oħra ħlif illi insegwu rakkomandazzjoni ta' reporter. Iżda jien għandi mistoqsija lil Honorable Berger dwar il-parti tal-proposta tiegħu marbuta mal-emendi tlieta u erba li waffassal qabel ma kena din soluzzjoni qudiemna. Aħna għad għandna bżonnhom dawn. Jiena ħassejt illi issa kienu huma kienu marbuta ma' situazzjoni qabel ma' kena din is-situazzjoni ta' riserva negativa. ma' nafx għadhomx validi, jista' jkun li għadhom validi ma' għandi din il-mistoqsija li. Bien, Reimer nous répondra sur ce point. Grazzi, ħafna Berger se jirrispondi dik il-mistoqsija et jieħu noti tiegħu. Bħalissa naddil l-kelma li sur Xudan. Sur President, Interessa tlet għażliet waħda minnhom hija illi għandna noġġezzjonaw din is-soluzzjoni ħażina mill-perspettiva finanzjarja. Għalli hawnhekk tkun deċiżjoni tajba mill-perspettiva budġetarja iżda ma tkunx aċċettabbli mill-perspettiva tal-immaġni tal-opinjoni tal-Parlament iżda din hija ħaġa li tkisser l-onur tal-Parlament kollu kemmu, allura ma nistawx nibqa' mixin f'dik id-direzzjoni u ma nistawx ma nirrispondux u li l-deċiżjoni tal-Kunsill eh, ta' dimnar il-kunsens tagħna din ta' immaġini dera ħażina tal-Parlament għal li qed turi li aħna qed naqblu ma' xi ħaġa li fir-realtà ma naqblux magħha. Allura il-proposta li aħna se nażlu għandha tkun dik eh, l-aktar waħda datata li tippermetti emenda numru wieħed biex tgħaddi il-Kunsill um, skont id-diffikultà tiegħu seta jaqbel ma dan jista' jesprimi eh, l-opinjoni tiegħu f'dan it-test. Però brabta ma dan sur President u nixtieq nagħti kumment aktar ġenerali fuq dan hemm numru ta' punti fil-budget tal-Unjoni Ewropea illi aħna ma nistawx ikonna eh, stampa ċara tal-futur tagħhom għax pereżempju eh, prodotti agrikoli u l-budget agrikoli jiddependi mill-prezzijiet tas-suq u għandna l-fond tal-globalizzazzjoni fil-bidu tas-sena ma nafux kemm se jintefqu fondi, kemm eh, se jkun hemm nirien fil-foresti, kemm kunem eh, incidenti ta' forza maġġuri eh, li nix kontroll fuqhom se jiġru, kemm il-pajjiż se jistaqsi għall appoġġ minn dan il-fond. Allura eh, ara dak li qed inħarsu mill-perspettiva tal-agrikoltura hemm differenzi kbar fl-approċċ hawnhekk għaliex hawnhekk nresqu ammont l-agrikoltura fl-opinjoni ta' huwa ammont ikbar minn dak li f'realat fir-realtà se nużaw u dan joħloq ċerta eh, flessibilità iżda ma tħallniex għal din l-għażla għal fond ta' solidarjetà meta ħloqnieħu bħala riżultat ta' dan għanna dan id-debattitu imbarazzanti li rridu nirrepetuh eh, darba wara oħra mal-Kunsil u li jena nipproponi u nappoġġa u li nħarsu lejn il-futur u nħarsu lejn il-app appropriazzjoni ta' pagamenti l-indirizzati li dan il-fond għaliex mardux il-biljun eh, euro jintefa għal dan l għan iżda għalfejn ma jkonniex eh, biljun bħala eh, pagamenti ta' appropriazzjoni, għawnek mbagħad bat wara nindirizzaw eh, il-flus zejda li kunem emmek, iżda li naqdu fondi differenti u noħorġu flus mill-fondi differenti meta qed nindirizzaw affarijiet li huma importanti ħafna rridu naddu dan il-messaġġ għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Pat Andressi. Grazzi ħafna sur President, jina ma nifhimx l-urġenza ta' din id-deċiżjoni. Għaliex eh, nindirizzaw kwistjonijiet li ġraw s sena li għaddiet, allura għalfejn m'għandniex napprovaw il-budget numru 2 mbagħad ta' bażi ta' dak li napprovaw hemmhekk Umbat niddeċidu fuq eh, dawn il-kwistjonijiet. Hija mm, kwistjoni ta' ftit ġimgħat u dan awtomatikament ma jkunniex riserva negattiva li mill-perspettiva tagħna tkun xi ħaġa ħażina. Grazzi. Grazzi ħafna, għandek raġun li ressaq din il-kwistjoni u kena diskussjoni twila fuq din il-kwistjoni qabel. Tista' tgħid li ftit ġimat ta' eh, dewmien mhux se joħolqu problemi kbar, iżda nemmen li dan ikun tard wis. Qabel konna qed nitkellmu dwar problemi amministrativi mbagħad kien hemm il-Kummissjoni, il-Kunsill ma kienx qed jinlanqas, eh, dan dan nipoġġina f'sitwazzjoni delikata jekk aħna ngħidu le mm, un kawżaw il-dewmien un bat entitajiet oħra se jkunu qed eh, jgħidulna li aħna qed nikkawżaw id-dewmien. Issa ir-rapporter li kien rrid jgħid hawnhekk li rridu nres u kumpens għall awtoritajiet lokali u amministrazzjonijiet tal-istat entitajiet oħra illi illi eh, tlaqtu minn diżastri naturali pajjiżi. Mm, li qed jiffaċċjaw problemi budġetarji wkoll. Allura qed ngħinu l-budgets nazzjonali b'dawk lokali. E, u hekk jaħdem il-Fond ta' Solidarjetà f'din id-dinja l ġdida biex nsejħula hekk. E, rridu ngħinu l-entitajiet fuq kull livell possibbli. Is-Sinjura Frotman. Is-sur Kozlik u kol xtaq jitkellem. Umbat eh, Reineberger forsi jirrispondi għal mistoqsijiet illi tres u miljuran fem. Is-Sinjora Whitman jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jekk fimtek sew, ovvjament, rridu nejnu ċittadini li ġew affettwati minn dawn it-traġedi. Iżda il-fondi minn fejn se jiġu dik hija l-mistoqsija u kif se ninkorporaw eh, dawn fil-budget Ewropew. Jiena għandi ftit rezervi, mandi l-ebda riserva fuq eh, l li ċittadini, mandi l-ebda riserva fl-impen tagħna hemmhekk, iżda rridu nassiguraw li jkun hemm eh, responsabilità meta naddottaw il-budgets, meta naraw il-Kunsill innifsu wkoll irid rritjabel, rridu naraw Eh, eh, minn fejn għanna niksbu dawn il-fondi. U għawnek qed naraw li l-Kummissjoni għanna teżamina bir-reqqa il-fondi, allura tajjeb għandna nistaqsu l-Kommissjoni u nixtieq nitkellem hawnhekk eh, dwar obbligu Ma nafxek din il-problema ix fil-verżjoni miktuba fil-Ġermanis, iżda nħossi li għanna nitkellmu dwar obbligu e, eh, fitħul ta' impenn sabiex nassiguraw li l-flus jaslu għal popolazzjoni li għanda bżon dawn il-fondi propju. Grazzi. Grazzi, ħafna sur koġlik. Grazzi, ħafna. Jina nixtieq nappoġġja dak li qalet l-wejjejt il kellima Hawnhekk qed nitkellmu dwar kwistjoni politika sensittiva ħafna. Rridu nużaw l-opportunitajiet kollha bisħieħ li għandna biex nirrealizzaw illi il-medja eh, fil-pajizi affettwati qed jiddibattu dak li qed jiġi fil-Parlament Ewropew u r-riżultat ta' dan u kif nistaw niprovdu l-fondi għal dawn in-nies li għandhom bżonn il-fondi. Naf li mm, kenna dewmien twil li diġa uh, eh, kenna u rridu niftakru wkoll li hija kwistjoni ta' konfidenza ta' fiduċja hija kwistjoni importanti għal pajjiżi affettwati u ħadd ma jaf fuq kif il-budgets tal-2011 se jizvolġu eh, tal-2012. Eh, grazzi. Eh, ku dak huwa ċar, dak huwa dak li għal issur vaxlu aktar kmini għal Bulgari. Issa ma nafxek il-rapporta xirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet. Iva, grazzi, ħafna l-ewwel net jiena naqbel ma dak kollu illi qal Salvador fir-rigward tar-riżultat tat-trialogu u fil-perspettiva ta' situazzjoni li qed niffaċċjaw. Na nixtieq ngħid li llum għandna nivvutaw favur dan eh, rigward l-erba' emendi għar rapport tiegħi fuq il-Fond ta' Solidarjetà Na nishtiq nejt li emenda numru wieħed hija evidenti għal-bqija. Ovvjament il-Kummissarju rrit jeżamina, jevalwaw, jiċċekja nħoss li m'għandniex bżonn din l-emenda, anzi skużi, jgħid il-kellim, iżda punti tnejn u tlieta għandhom jibqaw kif huma iżda erba għandu jiġi evitat. Għanna nneħħu parti mit-test, u mbagħad l-aħħar parti għandha tissemma għaliex maħniex qed nitkellmu biss dwar il-budget, l-emenda tal-budget iżda l-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà biex nuru lin-nies x'problemi għandna x'problemi qed niffaċċjaw minħabba l-Kunsill. Allura hawnhekk forsi qed għanna nindirizzaw il-mobilizzazzjoni tal-Fond Solidarieta u bħal muwa l-kas ħafna drabi na nixtieq nesprim il fat li il-Kunsill mingħajr ma jrid jidħol fit-trialogu eh, għażel proċedura li ma tantx hija komuni u b'mod inaċċettabbli impona skadenza f'medda fuq medda ta' żmien qasira ħafna u bħala parlament ma nistax nirraġixxu bħal ma jraġixxi postijiet oħra. Qed nara li ħafna nies qed jieħdu noti bir-reqqa. Iżda rridu naraw li l-istruttura tal-parlament u naraw il-proċedura li tresqet mill-kunsil mhijiex waħda normali hawnhekk. U mhijiex fl-ispirtu Ewropew u juri nuqqas ta' maturità politika li tfisser l-involviment ta' dan il-Parlament bisħiħ kif għandu jkun. Grazzi. Grazzi ħafna fuq dan l-aħħar punt naħseb jona għandu raġun. Jina jetta diġa qabel naħseb biex niprotestaw rigward il-Kunsill. Din miex eh, tip ta' passi li nistennew miż-żewġ naħat eh, fir rigward ta' kooperazzjoni interistituzzjonali li għandna jekk għandek trialogu fejn il-kwistjoni hija fuq l-agenda, l-inqas ħaġa li tista' tistenna i li t-tliet eh, istituzzjonijiet jistennew għat-trialogu sabiex jieħdu l-pożizzjoni tagħhom u hekk għamel kunsil fi 13 ta' Marzu eh, ġifir tliet ġimgħat wara trialogu. Eh, Ġimgħatej qabel it-trialogu anzi jgħid il-kellim. U nemmen li din miex xi ħaġa eleganti, miex xi ħaġa sabiħa u aħna maħniex eh, lesti li ninsew dan. Juran ma nafx hekk tixtieqx eh, tagħti risposta tiegħek. Iva trid tirrealizza li emenda tnejn u tlieta dan huwa vera l pagamenti biss mhux għall impenji. jina ma nifimx għal fej eh, qed nitħu għal qed nużaw il-kelma impenji f'emenda tlieta li għaliex dan għandu x'jaqsam għal pagamenti biss għandna neħu il-kelma commitments l impenni fl-amenda tlieta fl-opinjoni tiegħi grazzi. Dan m'għandu xejn x'jaqsam ma' impenni jgħid il-kellim. Naħseb nistgħu nneħħu l-kelma commitments bl-Ingliż impenji. jekk nistanżit il-fond il eh, ta' solidarjetà u mobilizzat eh, f'rigward ta' limitu massimu u ikun hemm pagamenti wkoll fiħdan il-limitu massimu, allura dan eh, joħloq struttura aktar adattata għal fond ta' solidarjetà. Oui, je comprends, je comprends. Iva jina nifem li l-fond ta' solidarieta jopera eh, fl-istess ħin fuq żewġ eh, kwistjonijiet iżda l-Konsil irid jaċċetta l impenju u l-pagamenti u ma drittijiet fundamentali hawnhekk ma tkunx xi ħaġa mhix normali li l-pagamenti eh, jitresqu hawnhekk fl-emenda tagħna. Sewwa. Pardon, a partir là, je vous propose de prendre l'idée. Jina nissuġġerixxi illi naqbdu l-lista ta' votazzjonijiet u blimma wieħed sa nibdewiet il-President. Bil-rapport ta' Signor Enġevska, numru ta' Mendi, illi se jitres u mir-rapporter. U dawk illi semmew Mr. Gariga nista' nressaq dawn għal votazzjonijiet fuq bħala blok dawk li għandhom xaqsmu mal eh, mal eh, dispożizzjonijiet dawk l-erba, eh, l-ewwel erba dawk favur. Grazzi, dawk kontra. Wieħed tnej kontra, astenzjonijiet. Astenzjoni waħda. Is-Sinjura Vetman. Sewa, issa naddu għal emenda ta' kompromess 2A mir-rapporter. Fi klim ieħor mit test eh, baktar sustanza dawk favur. Grazzi, dawk kontra. Astenzjonijiet tnejn tajjeb grazzi ħafna. Allura hawnhekk hawnna maġġoranza. Issa emenda waħda minn Sinjura Hergok. Ir-rapporter huwa kontra dawk favur ta' emenda wieħed il-grupp soċjalist qed nara huwa kontra ehm, kwota dawk kontra astenzjonijiet astenzjoni waħda mela din ma għaddiċ. Issa paragrafu 3 dan huwa punt tekniku bażikament dawk favur, grazzi, dawk kontra, persuna kontra astenzjoni waħda din għaddiet ukoll. Nifraħ eh, l-rapporter u għal-votazzjonijiet eh, u issa fuq l-aħħar wieħed illa li dan huwa budget ta' emenda, eh, emenda ta' favur, ta' favur, ta' kontra. Grazzi, astenzjonijiet, astenzjoni waħda. Allora, il-amending budget numru wieħed, budget amendat numru wieħed għadda Allura issa nistgħu ngħaddu għal rapport ta' Reimerberg. Dan ġemendat għandna il-fondi li għandna bżonn issa nistgħu niddeċidu biex nonfquhom fuq il-Fond ta' Solidarjetà għal pajjiżi. Eh, allura hawnhekk eh, emenda numru wieħed mis-Sinjura Herzog eh, tagħti raġunijiet tagħha dawk favur, dawk kontra, grazzi astenzjonijiet. Astenzjoni waħda din m'għaddiċ. Emenda 2 u 3 forsi on blok flimkien dawk favur. Grazzi Jeren huwa favur, però minix ċert. Daw kontra. Grazzi, astensjonijiet. Mela tnejn kontra. Emenda erba. B'emenda bil-fom biex inneħu eh, il-klim mill-kunsil dawk favur, dawk kontra persuna kontra astenzjonijiet waħda grazzi ħafna. Vot finali fuq dik id-deċiżjoni, dawk favur. Grazzi, dawk kontra. Tnejn astenzjonijiet, waħda grazzi. Allura, nifraħ l-rapporter u il-pozizjoni ta'kom għal-rapporter. Issa naddu punt li jmiss fuq l-agenda tagħna għadna fis sessjoni ta' votazzjonijiet nistgħu ngħaddu għal punt 11 li huwa l-vot fuq eh, eh, rapport ta' N. Jensen in absenzja. Iżda, Sur Hanken se jkun qed jieħu posta. Grazzi ħafna, Sur President. Fissem, Signora Jensen, nixtieq nirringrazzja lill kollegi għall-emendi tagħhom kien hemm 18 l-amenda li tresqu tixtieq tenfasizza li sar żvilupp eh, li eh, hemm ownership għall-istrateġija għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Eh, iżda fl-istess ħin nemnu li hemmhekk ma nafux jekk ikun hemm biżejjed impenni għal daw il-pajjiżi li qed jingħataw lajnuna li ma jiġux indirizzati ehm, u li mhuwiex indirizzat f'dan ir-rapport iżda i tenfasizza u taqbel li jissaħħaħ it-test fuq l-akkontabilità domestika u appoġġ eh, għal dawn il-pajjiżi. I tappoġġja wkoll l-inklużjoni tal-IDF fil-budget u tenfasizza fl-istess ħin illi għandna jkollna inqas eh, fondi eh, fuq dawn l-emendi jgħid il-kellim. Allura dawn huma l-punti li xtaqet tressa lilkom u fismi mill-perspettiva tiegħi għal-qas aħna lesti biex noħorġu b'opinjoni fuq dan ir-rapport. Grazzi. Je merci. Grazzi ħafna Goran. Fil-qosor, bazzikament nasib li suġġerimenti mir rapporter huma tajbajin. Ħafna aħna nresqu daqsxejn eh, emendi biex insaħħu ftit affarijiet, rapporter suġġerixxa split vote fuq emenda numru 2. Neħu sentenza fin-nofs tal-emenda tagħna. Jina eh, lest li inneħi dik is-sentenza sabiex ma jkonniex eh, l-split vote hawnhekk għaliex nemmen li l-sentenza forsi miġ daqshekk ċara. Allura qed inneħħi eh, dan il-punt li trid l-split vote fuq eh, apparti dan nimmaġna li l-esta tivvota favur. Fuq emenda 17 għandi mistoqsija lir rapporter għal kemm miex forsi kelmet ma' Sur Hagen. Jina nifhem li forsi tirreaġixxi għal formulazzjoni prerogattiva tal-ewwel sentenza eh, eh, li l-Ewropa eh, hija ġgant enormi iżda żgħira ħafna mill-perspettiva politika nemmen li qed tissuġġerixxi li tivvota kontra jiena lest ukoll li nneħħi dak il-punt ukoll. Iżda nemmen li t-tieni parti hija importanti ħafna u għandna nivvutaw favur. Allura jekk dan ikun aktar faċli għalih nina l-est li neħi l ewel sentenza għalkemm nemmen li huwa eh, vera dak li hemm miktub. Grazzi. Aħna marridux eh, nkunu ta' pisa signor Ashton. Kellimni biss. Forsi nistgħu nindirizzaw din l ewel sentenza fit-tul u naħseb li wasalna l-konklużjoni tajbin u Eh, ħassejna li l-ewwel sentenza mm, kienet biex ngħidu hekk adattata għall-opinjoni. Allura jekk eh, forsi nistgħu jkollna split vote wara l-kelma dwarf fl-Ingliż nagħnu, e nkunu nistgħu nivvotaw għat-tieni parti biex naraw minnu favorija. Grazzi. Sewa, mela jessa nistaw naddu għal-votazzjoni wara li smajna dawn il-kommenti kollha u emenda waħda rapporter huwa kontra dawk favur. Dawk kontra. Mela rridu noddu il-voti. Kulħadd għandu il-karti tal-votazzjonijiet, Malcolm jina mandiċ, sur potas mandux il-karta, u il-sistema mux qed taħdemijiet il-president xorta waħda. Le, taħdemijiet il-president. Nista' nivvota b'mod elettroniku sur potas xu jina fil- mm, u għada xej komplikat, iżda jen niprofaw nivvotaw b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. jekk tridu iddaħlu il-kard sewa, ftakru il-votazzjoni miftuħa, il-vota kulħadd, il-votazzjoni magħluqa. Allura, 14 favur, 11 kontra sur potax Allura, qed naraw astenzjoni oħra, allura din l-emenda għaddiet. Emenda 2 minn Goran Fenn nemmen li maċem split vote il għaliexu qed inneħi l-aħħar parti tas sentenza il-rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, tlet astenzjonijiet, eh, tlieta astenzjonijiet xejn mela din għaddiet mela issa emenda tlieta, eh, rapporter kontra dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, astenzjoni waħda. U din ma Amenda erba minn Gran Fan. L-ewwel net mm, emenda f'dan ir-rigward dawk kollha li huma favorja, f'dawk favur jekk iġobkom, dawk kontra. Wieħed astenzjonijiet m'hemmx allura in regard, il-kelma in regard tip għajem. Issa, iż-żewġ paragrafi l-oħra dawk favur L-ewwel l-ewwel parti jgħid il-President tal-emenda numru 4. Inti favur, Sur Goran, ir-rapporter huwa favur, dawk favur. Minu kontra? Persuna waħda, astenzjonijiet. Memx astenzjonijiet. Mela l-ewwel parti tgħaddi it-tieni parti underlies that such etc. Dawk favur? daw kontra il-bqija. Astenzjonijiet waħda, grazzi. Mela, it-tieni parti ma taddix. Amenda 5, mis-Sinjura Amanda Anderson, dawk favur. Rapporter ma jaċċetta huwa kontra. Dawk kontra 5 maġġoranza astenzjonijiet din ma għaddiċ. Amenda 6 tas-Sinjura Potash. Dawk favur daw kontra il-bqija astenzjonijiet grazzi ħafna din maddiċ eh, seba minn Reinberger rapporter kontra dawk favur Reinberg, inti eh, appoċ entuzjastiku tas signura uh, eh, Anderson, dawk kontra Monika u koll. Daw kontra. Ok, grazzi ħafna, stenzjonijiet. Mela, minkejja dak l-appoċ femminili għawnek mill-partiti differenti. In-nisa kollha iżda xorta votaw favur. Iżda punt seba m'għaddix eh, punt minja m-Sur Kozłowski, dawk ir-rapporter favur, dawk favur. dinja biex eh, nżidu l-emenda fuq paragrafu 4b dawk favur ta' 8 dawk kontra grazzi astenzjonijiet din għaddit mod unanimu eh, disa mill-istess autur Kozłowski dawk favur dawk kontra astenzjoni din għaddit 10 Mr. Potash, Mr. Potash, rapporter kontra, minu favur, grazzi kontra. Grazzi astenzjonijiet. Biċċa l-kbira kontra ma 11 ta' Signor Andresen dak favur. 3-4-5 jgħid il-President. Dawk kontra. Grazzi astenzjonijiet. Ma 12 Missur Miguel Portax dawk favur. Wieħed, tnej, tlieta, erba, ħamsa, sitta. Daw kontra. Aktar minn sitta. Astenzjonijiet din maddiċ. Iżda. Għal darboħra eh, opinjonijiet politiċi differenti. Dawk 30 fuq il-amenda eh, 13 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet din għaddiet. Punt 14 ta' Signor Anderson dawk favur. Erba dawk kontra. Aktar minn erba astenzjonijiet. Waħda mela din ma' Minn Emenda 15 ta' Sur Miguel Portax dawk favur. Dawk kontra. Grazzi, astenzjonijiet din ma' diċ. 16 ta' Goran Ferm, rapporter favur, dawk favur. Dawk kontra, wieħed ngħid li ta' erba' astenzjonijiet din għaddiet. Issa 17 ta' Sur Goran Jeren nemmen li inti qed tneħħi il-kelma Giant Dwarf. Allura eh, ma nivvotawx fuq għala Giant Dwarf qed jisparixxi. Il-bqija eh, huwa favur, il rapporter huwa favur, dawk favur, dawk kontra, wieħed tnejn tliet erba' ħamsa astenzjonijiet. 17 ukoll għaddiet 18 ta' gran fem, rapporter huwa kontra dawk favur. Erba dawk kontra kważi l-pija astenzjonijiet sewa din ma għaddiċ. Ista il-votazzjoni tal-rapport kollu kemmu dawk favur, dawk kontra Tlieta kontra astenzjonijiet, memx astenzjonijiet. Grazzi ħafna nifraħ lir rapporter fuq dan id dokument U l-issur Hagmanton. Issa, għanna il-rapport Hagland. Dan huwa punt 12 fuq l-agenda l-eżami ta' nofs il-periodu ta' seba program għafas dwar ir-riċerka. Rapporter, għandek xi kummenti qabel ma nieħdu l-votazzjoni? Lejna xtaqt eh, sempliciment eh, nirringrazzja l rapporter u x xedo rapporters ta' xol u l-ammendi li dress. Grazzi ħafna. Mela, naddu għal-emenda numru wieħed illi Mm, ġiet imneħija lura ngħaddu għal emenda numru 2 tas-sur Potax Klut u Matjas. Eh, il-rapporter kontra dawk favur. Dawk kontra. Grazzi astenzjonijiet din maddiċ. Amenda tlieta għad Mr. Vong, il-rapporter favur, dak favur. Grazzi dawk kontra. Tnej astenzjonijiet memx mela din għaddiet, erba l istess autur, rapporter favur dak favur. Grazzi daw kontra, tnejn astenzjoniet, din għaddiet. Il-amenda ta' kompromess A tar rapporter dak favur, daw kontra. Waħda astenzjoni, din għaddiet. Allura, punt 5 u 6 u seba ta' sur Kluta rapporter kontra ehm, daw kontra, dawk favur, maġġoranza astenzjonijiet maddiċ. Tminja ta' Sur Hawkland, dawk favur. Grazzi dawk kontra persuna astenzjonijiet din għaddiet. Disa, nisulvon, Vong, rapporter favur, daw favur. Grazzi dawk kontra persuna astensjoni waħda din għaddit. 10. Messur Kavajo, rapporter favur, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjoni. Tlieta, astenzjoni din għaddiet. 11 mm, Gianni Lavija dawk favur. Grazzi dawk kontra. Persuna astenzjoni waħda din għaddit. 12 eh, fur survan, rapporter favur, dawk favur. Grazzi dawk kontra, persuna, astenzjonijiet, waħda din għaddit. Emenda bil-fom numru 1 mir rapporter. Is-sur Hockland. Iva, sempliciment qed nitkellmu dwar il-kelma project eh, mal-assistenza, l-ġifir eh, qed nżidu sempliciment eh, kelma din hija emenda bil-fom. Sawa, ġifir qed ngħidu project bonds hawnhekk. Grazzi ħafna, dawk favur, dawk kontra, grazzi għastenzjonijiet waħda din għaddiet. Issa emenda 13 mis-sur Klute Portas Matjas, il-rapporter huwa għandu emenda bil-fom ukoll fuq dan il-punt. Sempliċement xtaqt ngħid li l-programmi tal-Istati membri hija sempliċement xi ħaġa teknika fuq il-komprensjoni u semplifikazzjoni. Sewa, mela, eh, għal dik l-emenda dawk favur, dawk kontra, astenzjoni waħda din għaddit. 14 mis sinjura Karajo u Salvador Gariga, rapporter favur, dak favur, grazzi dak kontra astenzjonijiet memx mela din għaddiet. 15 l-istess awturi, daw rapporter favur, dak favur, dak kontra, tnejn astenzjonijiet, l-ebda mela din għaddiet u 16 eh, Missur Klute, rapporter kontra, dak favur. Grazzi, dawk kontra, grazzi, astenzjonijiet, mela din ma taddix. Issa l-vot finali għall-emendi kollha dawk favur. Grazzi, dawk kontra. Tnejn astenzjonijiet waħda. Grazzi. Mela. il rapport jiġi adottat u Il-rapport, il-rapporter eh, jekk joġbok eh, tista eh, tifirħila għalina. U nistaw naddu malajr malajr għal punt 13 fuq l-agenda tagħna fin-nuqqas ta' Sidonja Jendrzejewska ma nafx jekk inti tista' tintroduċi il-transfer requests għalina Salvador jekk joġbok.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 6 u 8. Qed nitkellmu dwar din ir-riserva ta' emerġenza. Aħna nixtiequ li jkun hemm ċaqliq ta' ċittadini għalhekk it-trasferiment huwa importanti. Jekk ikun hemm xi katastrofi naturali. Għalhekk aħna nixtiequ nitolbu u naddu l-mikrofonu l-Salvador mandi l'ebda problema bi trasferiment ir-rekomandazzjoni waħda pożittiva. Très bien. Bien, donc il s'agit essentiellement. Euh... Grazie. Allura l-ideja li jiġu mejjuna l-vittmi tal-gwerra ċivili fil-Libja u l-Ivory Coast. Favur kontra astensjonijiet? Għalek iż-żewġ trasferimenti ġew adottati. Grazie ħafna Salvador. Évoqué le point 8, mais M. Calfin n'est pas. Issa rrid nitkellmu dwar punt numru 8 ma' Sur Gavi mhux qiegħed hawnhekk magħna il-grupp tas soċjalisti mhux qiegħed hawnhekk dan il-grupp għalhekk diffiċli li kollna aħna skambju ta' femmiet mingħajr din il-persuna l-abbozz tressa li l-kom jekk xi kollegi xie jgħidu xaġa li l sur fi t-tikkontattjawk b'mod dirett, forsi tistgħu tibatu email lill-membri kollha. 15 ġi post għalhekk sa wasanna fl-aħħar parti ta' l-aġenda tagħna. Issa nixtieq inkellimkom dwar illa għal jmiss 13 u 14 ta' April. Nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-laqam. Nista tkun laqgħa mal-Parlamenti Nazzjonali nitkellem dwar laqa ta' 13 laqa dwar koordinazzjoni tal-Budget Ewropej. Jiġifieri grazzi ħafna nixtieq nagħlaq il-laqa l-koordinaturi rridu jibqgħu għaw. Jekk forsi l-interpreti jistgħu jibqgħu hawnhekk magħna.